Okay, so uh, now that we are within our... Mela inkomplu bil-komitat zaħir tana, nistaw inkomplu bil-votazzjoni tana. U l-ewwel votazzjoni huwa hija fuq ir-rapport biex nagħtu empowerment lil awtoritajiet ta' kompetizzjoni tal-istati membri biex ikunu iktar effettivi u biex jiżguraw it-ħaddim xieraq tas-suq intern Mena, nistaw nibdow bl-emenda 42, favur kontra astenzjoniet ma diċ. Emenda 10 u 43 li huma identiċi favur kontra astenzjoniet għaddit, għaddew. 44 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda orali numru 1 u anki numru 2 nivvutaw fuqhom bħala blok favur kontra astenzjonijiet għaddew. Namlu verifika fuq dawn l-emendi. <clears throat> Nagħlqu l-votazzjoni għaddew. Eh, issa l-emenda 11 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Issa emenda 12 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 45 favur kontra astenzjoniet. Namlu verifika fuq din ukoll mela 45. u l-votazzjoni ma ddiċ. Issa emenda 13 favur eh, kontra astenzjoniet għaddit. Issa l-emenda 47 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 48 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 15 favur kontra astenzjoniet għaddit, 16 favur kontra astenzjoniet għaddit, issa 17 favur kontra astenzjoniet għaddit, 49 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Il-kompromess numru 1 favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess numru 2 favur kontra astenzjoniet għadda, emenda 54 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 55 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 20 favur kontra astenzjoniet għaddit, 21 favur kontra astenzjoniet għaddit, 56 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 57 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 58 mm, e, favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda orali numru 5 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda orali 6 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda orali 7 favur kontra astenzjoniet għaddit, 59 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 22 favur kontra astenzjoniet maddiċ, u emenda numru 1 favur kontra astenzjoniet għaddit. 23 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda numru 2 favur kontra astenzjoniet għaddit. 24 e, favur kontra astenzjoniet maddiċ taqqa imma imma ditx emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 27 nam nivotaw fuq fil flimkien ma' mendoraj numru 8 favur kontra astenzjonijiet għaddew 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Emenda numru erba favur kontra astenzjoniet għaddit. 29 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda numru 5 favur kontra astenzjoniet għaddit. 30 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 6 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 31 favur kontra astenzjoniet maddiċ Emenda 32 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet, għaddit. Eh, 35 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 36 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 38 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 40 eh, favur kontra astenzjoniet maddiċ, 41 favur kontra astenzjoniet ma dit. Issa il-votazzjoni aħarija eh, elettronika u l-votazzjoni u ġiet adottata unanimement 34 favur u memħat kontra u astenzjoni wahda. Allora, eh, Eva, tixtieq titkellem? Eva, nixtieq nirringrazzja ħafna lil Eh, shadows u l-kollegi kollha kif ukoll is-segretarjat u tim tiegħi. Jiena naħseb illi f'dan ir-rapport aħna għandna sinjal illi aħna nappoġġaw il-kompetizzjoni aħjar u iktar effettiva biex niżguraw li l-konsumaturi se jkollhom għażla aħjar. Grazzi. Grazzi li l ġani fraħlek. Issa għanna l-aħħar vot tal-lum fuq il-rapport tal-politika ta' kommissjoni bil-rapporter ta' eh, Charles de Mose. Tixtieq li tkellem forsi wara, Kristel, mela emenda ta' kompromess numru wieħed favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 5 favur kontra astenzjoniet għaddit namlu verifika fuq l-emenda numru 5. <clears throat> mela rridu nerġaw namlu l-emenda numru 5. Naqu l-votazzjoni. Maddiċ. Issa l-kompromess numru 2 favur, kontra astenzjoniet għaddit, għadda, issa <coughs> kompromess numru 3 favur kontra astenzjoniet għadda, kompromess numru 4 favur kontra astenzjoniet għadda, issa għanna l-kompromess l-emenda 13, tiskuza ruħal president, favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq din l-emenda 13. Naqu l-votazzjoni. Għaddiet. Il-kompromess numru 5 favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess 6 favur kontra astenzjoniet għadda. Issa għanna il-kompromess l-emenda 31 favur kontra astenzjoniet għadda. Issa naddu għall-emenda 32 favur kontra kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess numru 7 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess numru 8 favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess 9 minu favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 44 favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda 46 favur kontra astensjoniet maddiċ, Issa l-emendi 49 u 61 li ma identiċi favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq dawn iż-żewġ emendi 49 u 61. Nar u l-votazzjoni ma ddiċ b'vot wieħed xaħat jgħid skużani i votajt ħażin ma kienet ma kienet se tagħmel l-ebda differenza. L-emenda 50 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 51 tini parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa l-emenda 56 favur kontra, astensjoniet għaddit, kompromess numru 10, favur, kontra, astensjoniet għaddit, emenda 59 favur, kontra, astensjoniet għaddit, 62 favur, kontra, astensjoniet għaddit, 64 favur, kontra, astensjoniet għaddit, u emenda 52 taqa, melissa 65 eh, mm, favur, l-ewwel parti ta' 65 favur. Ma nara l-ħadd pratikament. Min jaqbel ma l-ewwel parti tal-65 favur kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika fuq din. L-ewwel parti tal-emenda 65. u l-votazzjoni. Għaddiet. It-tieni parti tal-emenda 65 favur kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika ta' tieni parti tal-emenda 65. Nalu l-votazzjoni. Maddiċ. L-emenda 66 favur kontra astenzjonijiet naħseb li din hija adottata u nagħmlu verifika verifika fuq 66. Narqu l-votazzjoni. Għaddit. Issa l-emenda 68 favur kontra astensjoniet għaddit. 69 favur kontra <clears throat> astensjoniet għaddit. Issa naddu għal votazzjoni aħarija elettronika nar u l-votazzjoni. Għaddit maġoranza kbira 33 favur u wieħed kontra. Mela nifirħu l-rapporter, Kristo tixtieq titkellem, jiena nixtieq nirrepeti dak li għati l-biraħ fil-komitat u ma kien ħadd però Mm, pratikament jini ringrazzja li shadows kollha tal-li għamlu bieċa xogħol eccellenti u kienu lesti għal kompromess. Bdejna eh, b'sitwazzjoni diffiċli konna maqsumin ħafna ma speċajna b'riżultat bilanċatu tajjeb. U dan huwa importanti dan jfisser li l-ekon issa se jkollhom jisimgħu il-proposti tagħna fuq kif nistgħu intejbu l-kompetizzjoni fis-suq intern għal benefiċċju kemm tal-negozji kif ukoll tal-konsumaturi. Allora grazzi ħafna. Grazzi Kristjan nifirħulek. U dan jfisser issa illi għallaqna l-votazzjoni u issa nistgħu nibdew bl-ewwel mhux l-ewwel punt imma l-ewwel punt fuq il-kontenut l-opinjoni fu il-twaqif e, e, tal-program tal-izvilupp tal-difiża Ewropea. Għanna opinjoni għall-imko din il-proposta hija parti mill pakket li ġiet adottata f'Ġunju ta' din is-sena fuq id-difiża Ewropea. Il-Komitat Prinċipali għal dan il- fajlu huwa litre u barra minnek aħna għanna affett u deve li huma assoċati skont il-regoli ta' proċedura 54 għanna u kol bħala komitat diġa kontribujna għal ħidma tal-parlament fil- qasam ta' difiża, kellna opinjoni fuq il-Unjoni ta' difiza Ewropea u qabel aħna kellna l-opinjoni fuq il-kapaċitajiet ta' difiża. Aħna għanna ko kompetenza esklusiva fuq il ta' difiza meta niġu għal pakket fuq id difiza u sikurtà kif ukoll anki fuq it-trasferimenti ta' difiża komunità. Għanna anki tlet parlamenti nazzjonali illi kontribwew eh, eh, proposta illi kienu l-Portugal, eh, il-Repubblika Ċeka u l-Italja. <coughs> mela issa nieħu il-mikrofonu jien stess bħala rapporter għax jiena rapporter fuq dan il-fajr se nitkellem bl-Olandis. Kif diġaqat jena rapporter għal opinjoni ta' IMCO fuq il-programm ta' svilupp industrijali għad difiża Ewropea. Kif ġit proposta mill-Komissjoni Ewropea għal dawn is-sentej li ġejjin irridu nagħtu 500 miljuni ta' euro għall industrija Ewropea biex iżidu l-kompetittività tagħhom u anki l-innovazzjoni naħseb li l-programm huwa punt il-qoddim, punt pass il-qoddim importanti biex ikunu iktar effettivi fir-riċerka fid-difiża. Għax ma huwa ovvju li il-riċerka hija marbuta wkoll u ma nistgħux naqsmuha fuq dak li għandu x'jaqsam mar-riċerka, speċjalment meta nqisu il-materjali differenti b'dan il-programm nixtiequ ninkoraġġixxu l-intrapriżi tal-istati membri biex jikkooperaw bejnietom biex jiżviluppaw prodotti ġodda, però fl-istess ħin iridu nagħtu anki garanziji illi il-prodotti li jiġu testjati e, jaslu fuq is-suq u dana jista' jwassal għal uniformità akbar tal-materjali li qed jiġu użati fit-teknika differenti li tiġi użati. Allora nużaw inqas flus tal-ċittadini u jkollna verament suq għal difiża. Fu eh, dak li għandu xaqsam tliet kwistjonijiet speċifiċi, ċoħe illi konna budget trasparenti u miftuħ jina fil-rapport ikkonsidrajt anki il emendi Eh, lejn il-proposta tal-Kommissjoni fuq dak li għandu xjaqsam mal-budget. Fl-opinjoni tiegħi nixtieq li jkun hemm tnaqqis fil-budget għaliex għaliex fil-proposta tal-Kommissjoni eh, eh, tinkludi 500 miljuni li jiġu mill-Connecting Europe Facility sa fuq din il- fuq din il-faċilità eh, dina tiġi użata għal ħafna inizjattivi per eżempju għall-EFSI, rridu nevitaw illi il dana jisir program biex nieħdu l-flus fuqu biex nifinanzjaw programmi ġodda anki għaliex dana se joħlo eh, nuqqas ta' ċertezza anki għal programmi li diġa eh, ġew uh, bnida u jina nħoss allura li dawn il-500 miljun eh, illi jistaw jinżlu sa' 350 u mux 500 u nitlob għal daqstant eh, trasparenza u ftuħ għal program u jina nħoss li anki l-pajizi terzi għandhom ikunu jistaw jihdux sem fil-program Eh, u ovvju li nistgħu nagħmlu anki eċċezzjonijiet għal proġetti illi huma eh, riservati, eh, però nħoss illi il-pajjiżi terzi jistgħu jieħdu sem għax dana jiġri anki fuq il-Horizon 2020. Aħna nistgħu nitalmu ħafna minn pajjiżi li huma barra mill-Unjoni Ewropea, speċjalment għall-iżvilupp ta' teknika ġdida. U ma rridux illi l-Unjoni Ewropea tiġi konsidrata bħala Eh, gżira. Eh, izolata. Hemm ħafna ambjenti fil-pajjiżi terzi illi eh, eh, huma inklużi anki fil-pajjiżi illi daħlu ħafna minn dawn iċ-ċittadini li saru ġew fil-Unjoni Ewropea fin-nazzjoni tal-Unjoni Ewropea u hija ħaġa tajba wkoll li jkun hemm iktar pajjiżi u nixtieq li jkun hemm iktar pajjiżi li jieħdu sem fiha din naslu għal sitt pajjiżi u rridu nevitaw li dan il-programm isir program program għal eh, ftit eh, eh, ftit ftit pajizi. Fuq dak li għandu xaqsam ma' sussidi għandu jkunem komitat tal-programmi u allura naħseb illi l-esperti tal-istati membri kollha iridu jgħatu definizjoni jagħtu tal-forma li nishtiju għal dan il-programm. Mbagħad hemm ħafna xjenat fuq il-proposta nieqaf hawnhekk għaliex jiena nixtieq nisma' anki l-kummenti tiegħek e, u anki ta'kom u anki biex nkun nista' niddiskuti anki fuq dawn il-punti mar shadows. Ma issa nagħti il-mikrofonu issa lil shadows għal EPP u Antonio Lopez Istures. Għanaqla pal l-Spanjol. L-ewwel nishti nixtieq eh, nirringrazzjakom għal din l-opportunità tal-proposta tal-Kummissjoni brabta mad-difiża. L-Unjoni Ewropea issa qiegħda toħadha bis-serjetà dejn dan l-aħħar rajna wkoll eh, il-protezzjoni li kienu qegħdin joffru l oħrajn, però sa wasal iż-żmien li l-inizjattiva aħna d-dinja tal-lum, dinja li qed tinbidel hemm ħafna nuqqas ta' sigurtà anke l lin mill-frontieri tagħna u għandna bżonn politika ta' difiża ċara u soda, speċjalment jiena nixtieq nagħmel enfasi fuq iċ-ċiber sigurtà wkoll issa l-qegħdin. Nibdew naraw dawn id-dubji l-kbar fuq l-interventi esterni anki waqt eh, il-proċess tal-Brexit tar-Renju Unit iċ-ċiber difiża tibda ssir xi ħaġa importanti għalina lkoll. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter, grazzi għax xogħol tiegħek, xogħol li preżentajt ilna u jiena bħala shadow se nsemmi xi affarijiet. X'inhu huma t-tlet punti ta' diverġenza li hemm bejnietna. Però ovvjament imbagħad eh, eventwalment ikunu nistgħu niddiskutu bejnietna u ninnegozjaw imbagħad. L-ewwel punt huwa dak taż-żieda tal-parteċipazzjoni marbuta man-numru ta' kumpanniji u stati membri. Naħsbu li l-proporzjon għandha tkun ta' 3 u 3 u mhux 8 u 6 hekk kif propost mir-rapporter din iż-żieda għal 8 u 6 aktar milli jgħin lill smes eh, biex dawn jidħlu fil-katina ta' provvista dan se joħloq problemi aħna f'suq partikolari ħafna dak tad difiża fejn l-istati membri tradizzjonalment kien diffiċli għalihom jaqsmu l-interessi tagħhom. Li jkun hemm konsorzji bejn tliet kumpaniji u tliet pajjiżi bħalma qegħdin nipproponu aħna dan jista' jgħin biex ikun hemm kollaborazzjoni ġodda mingħajr ma jkun hemm obbligu biex kulħadd ikollu jipparteċipa fi proġett ġdid bil-problemi kollha relatati ma' tibdil tal-mentalità li kellna sissa. Apparti minn hekk da ma jfissirx li l-kotina ta' produzzjoni tiġi ridotta l tliet pajjiżi għaliex iż-żieda tal-finanzjamenti meta ninkludu wkoll SMEs fil-katina se jħeġġeġ lill kumpanniji tal-konsorzju inizjali biex ifittxu sħubijiet strateġiċi ma' kumpanniji oħrajn li x'aktar ikunu fi stati membri oħrajn. Hawnhekk iva naqblu mar rapporter fl-enfazi tagħna dwar l-importanza li jkun hemm inċentiv akbar bejn kooperazzjoni bil stati membri u l-kumpanniji, però dan ma jridx isir billi nobbligaw lil kulħadd biex jipparteċipa f'kollox. Xi ħaġa ftit fejt tissir. Irridu nibdew bis-sħubijiet bejn il-kumpanniji, żwieġ għandu jkun u ngħidu żwieġ għal ġdinija xi ħaġa għattul 20-30 sena u mhux relazzjoni kummerċjali sporadika. It-tieni punt ma naqblux eh, dwar it-tnaqqis tal-50% tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima l-azzjonijiet marbuta mal-ħolqien ta' prototipi u nżidduhom mal 100% meta dawn l-azzjonijiet jagħmluhom l-SMEs. It-tnaqqis sa' 50% tal-kontribuzzjoni finanzjarja massima tal-proġett dan se jfisser li xi kumpanniji jispiċċaw biex ma jippreżentawx il-proġetti tagħhom id-dinamika nazzjonali mhix ta' sussidji però ta' kuntratti l-istati membri ħalsu 100% l-prototip li jkun fil-maġġoranza tal-każi proġett dettaljat ħafna inkarigat mill Ministru tad difiża ta' kull stat membru li nqogħdu nilagħbu b'din il-kontribuzzjoni biex inħeġġu l-involviment tal-kumpanniji ma naħsibx li hija ħaġa qlija. L-kumpanniji ma jagħmlux il-proġett kollu huma huma biss Hemm ukoll l-involviment ta' kumpaniji oħrajn li dejjem ikunu preżenti fil-katina ta' provvista biex ma nitkellmux dwar l-impjiegi involuti hawnhekk eh, impjiegi li jiġu ġenerati f'dan l-ambitu ma nistgħux lanqas it-telet punt dan naqblu ma tneħħija tal- għajnuna finanzjarja addizzjonali ta' 10% għal prodott għal proġetti ta' kooperazzjoni, il-proġetti Eh, ta' PESCO. Dan il-proġett iffirmat minn 23 stat membru hija kooperazzjoni permanenti. Hemm strument li id-diskutajna wkoll il-mekkaniżmu ta' finanzjament tiegħu b'dan il-programm qegħdin ngħinu l kompetitività u l-kapaċità ta' innovazzjoni tal din l-industrija fl-Unjoni Ewropea. Ma nixtiequx niskludu aħna lil dak li jkun, però nappeġġaw l-aktar il-pajjiżi li jinsabu fil-proġett ta' kooperazzjoni permanenti arkitettura loġika ta' sistema li ovvjament għandha l-appoġġ sħiħ tiegħi u fl-aħħar net nixtieq nesprimi eh, nuqqas taqbil tagħna b'rabta ma' punt diffiċli komplikat tal-500 miljun it-tnaqqis għal 350 miljun hekk kif qed tipproponi r-rapporter. Nifhem li r-rapporter ma tixtieqx itnaqqas eh, programmi ta' suċċess, is-soluzzjoni tagħna hija li eh, li nużaw ħafna aktar il-fresh money, però nżommu kemm jista' jkun il-budget ta' 500 miljun. Eh, Mhux somma kbira din. 500 eh, miljun probabbli bil-kemm tixtri bastiment tal-gwerra dawn iċ-ċifri naħseb li huma l-bot mir-realtajiet tal-industrija tad-difiża, però msomma dan l-ammont nistgħu niddiskutuh u ovvjament eh, nixtieq insemmi l-gruppi l-oħrajn eh, u ngħid lir-rapporter li aħna qegħdin hawnhekk nistgħu ngħinu b'mod li dan ir-rapport jissaħħaħ. Nittamaw li ikun hemm aktar konverġenzi fil-ġimgħat li ġejjin, grazzi. Thank you uh, very much and then uh... Grazzi għall-SND għandna l-Virginie Rozier issa. Grazzi ħafna. Nishti naqsam xi ħaġa magħkom qabel ma nidħlu mbagħad fil-mert tal-abbozz l-ewwel net. L-istabilizzazzjoni dan ir-rekwiżit huwa importanti għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn l-istrumenti meħtieġa. Id-difiża tkun awtonoma u effettiva biex tnejn l ħarsien tad-dinja l-operazzjonijiet eh, ta' difiża Ewropea hija xi ħaġa importanti, hemm konsensus dwar dan. Dil proposta toġobni għaliex taqbel ma dak li qed ngħid jiena. U l punta tluq tagħha hija l-idea li fil-waqt li f'dawn l-aħħar xar snin iċ-Ċina u r-Russja rdoppjaw l-infiq tagħhom fid-difiża, aħna naqqasna b'11%. U dan ifisser li Mhux qed ikun hemm investiment però fl-Istati Uniti u fiċ-Ċina huma qegħdin jappoġġjaw l-industrija ta' difiża tagħhom meta niġu għall-industrija Ewropea ħaġa stran boħra semmejna il-frammentazzjoni, duplikazzjoni u xi kultant huwa diffiċli li wieħed jiżgura li jkun hemm kooperazzjoni. Hemm titjib li jista' jsir fuq livell Ewropew anke bħala effiċjenza b'mod li aħna nkunu nistgħu ngħinu f'dan ir-rigward. U dan jista' jkun mod kif intejbu l-effettività tagħna b'mod li jkollna economies of scale u xi ħaġa li tkun torbot ukoll mas-suq intern. Għalhekk huwa importanti għalina dan kollu. L-għodda essenzjali biex insaħħu niżviluppaw l-awtonomija tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja rapporter għal dan l-abbozz ta' opinjoni ħafna punti naqbel magħhom speċjalment l-inklużjoni fil-miri tal-programm, l-inklużjoni tal-parteċipazzjoni trasconfinali, tisħiħ ta' rwol tal sms it-tisħiħ tal-qasam ta' difiża, naħseb li dan kollu parti mill-programm. U hemm ukoll l-standardizzazzjoni tisħiħ hemmhekk ukoll biex niżguraw li jkun hemm kooperazzjoni tajba. Kulħadd jaħdem flimkien fl-ambitu tad-difiża. Tajjeb li jkun hemm ukoll rispett liberu għax-xiri pubbliku u l-involviment tal-Parlament Ewropew ukoll brabta ma' dan dawn huma l-punti li mħasbin dwarhom. Għanna xi tħassib ieħor ukoll li nixtiequ nsemmu, il-kwistjoni tal-budget pereżempju, huwa ċar li informazzjoni regolari mill-istituzzjonijiet u l-pajjiżi dwar programmi ewlenin mingħajr ma jkun hemm finanzjament u aħna niddubitaw mill-kapaċità tagħna li niffinanzjaw ma' affarijietek. Din il-ħaġa rridu nindirizzawha meta niġu għan-negozjati tagħna fuq il-budget kwalunkwe inizjattiva ġdida trid tikkorrispondi ma' finanzjamenti ġodda mill-Istati Membri, però meta niġu għal programmi bħal dan jiena ma naqbilx ma tnaqqi għal 355 miljun imbagħad. Jiena naħseb li aħna għanna nibżaw għalih il-budget, però m'għandniex innaqsu l impattu l-ambizzjoni tal-budget. Inti rapporter qed li tixtieq iżżid il-limiti minimi wkoll biex tappoġġa dawn il-proġetti tmien kumpaniji f'sitt stati membri qed inti, dan jista' jnaqqas in-numru ta' programmi li jistgħu jibbenefikaw però il-proposta tal kummissjoni minn dan id-dawl hija aktar bilanċata fl-opinjoni tagħna. Għandu wkoll riservi dwar il-possibilità li jkun hemm entitajiet f'pajjiżi terzi li jkunu eliġibbli għal finanzjamenti Ewropej Dan ma tantx jorbot mal-mira li aħna nkunu autonomi u nappoġġaw l-industrija Ewropea. Naħseb li jekk inqisu li l-livell ta' sensittività ta' dawn l-affarijiet huwa tajjeb li konna l-possibilità li l-istati membri jinnominaw il ħadd minn barra b'mod li ikun hemm din il-kooperazzjoni u anke dwar l-SMEs xi ħaġa li rridu niddiskutu għadin ukoll. Din torbot ukoll mal programm ta' ħidma tal-Kummissjoni, insomma x'inhu dawn kienu r-riservi tagħna. Ħarqana ħafna li naħdem mija issa fuq dan id-dossier, eh, Madam Rapporter. Grazzi ħafna issa għal grupp Alde is-Sur Selimovic. Grazzi ħafna, President, grazzi għal rapport u koll, eh, bazi li nistaw niksbu konsensus dwara. Aħna il-koll konxi li l-industrija ta' difiża għandha turnover ta' aktar minn 100 biljun l-2014 dan kien nofs miljon persuna impjegata u koll u 1.2 miljon impjiegi indiretti. Ġifri dan huwa qasam importanti li jagħtina sigurtà u impjiegi wkoll. Sigurtà importanti llum il-ġurnata. Għaliex għandna ċerti dubi eh, dwar x'inhu ma jagħmlu il-ġirien tagħna u għandna wkoll il-preżenza tar-Russija fil-Baltiku, fil-Balkani, eċċetera. Affarijiet li ħasbuna, però dawn it-talbiet ma' rajni bat impenni dwarom minna ħata l-istati membri, jak san naqsu l-infi eh, fl-arendi, eh, hemm fqatan nqas minn 8 biljun fis-sena meta nqablu l amerikani hemm jonfqu 67 biljun fis-sena, ċin 20 biljun u 50% żieda għal-Russija huwa ovvju li aħna qegħdin naqgħu lura u noqqas ta' finanzjamenti f'dan l-ambitu xi ħaġa devastanti jaf tkun fil-ġejjin, ir-riċerka kruċjali hawnhekk hemm bżonn li jkun hemm tisħiħ fl-ambitu u naħseb li aħna kellna ċerti problemi wkoll in-noqqas ta' sinkronizzazzjoni tal- kalendarji, xi repubbliku noqqas ta' standards, speċifikazzjonijiet bejn l istati membri, dawn kollha jistgħu ikunu problemi F'dan il-kontest nistgħu nikkonfermaw li aħna nappoġġaw il-proposta se nippreżentaw ukoll ċerti emendi brabta ma ċerti eh, punti. l ewwel netwa ċar li eh, finanzjamenti m'għandhomx għandhom jintefqu bila alkohol. Il-programm għandu jibbenefika kemm lil pubbliku u anke l-kumpaniji eh, privati dawn il-kumpanniji għandhom ikunu stabiliti fl-Unjoni Ewropea u jkollhom l-istrutturi ta' ġestjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea wkoll il-lingwaġġ oriġinali tal-Kummissjoni li semmi kontroll eżekuttiv minn flok u dan għandna nagħmlu xi ħaġa oħra għaliex dan jista' jeskludi kumpanniji li huma kruċjali għal qasam tad-difiża, inkluż dawk relatati ma' pajjiżi il-finanzjamenti għandhom jiġu allokati għal kumpanniji li jkunu jinsabu fit tliet stati membri. Jiena naħseb u l-SMEs u l-mikrokumpanniji huma importanti għaliex dawn f'ħafna pajjiżi huma s-sinsla tal-qasam tad-difiża. Importanti anki għal katina ta' valur fl-istess waqt huma parti vulnerabbli ħafna anki brabta mal-kapital frisk meħtieġ għall-operat tagħhom. Għandna nagħtu attenzjoni biex niżgurraw li jkun hemm parteċipazzjoni xierqa tal-SMEs Nittama li dawn il-punti se jisibu punt komuni anke fil-gruppi l-oħrajn. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much. Uh... Grazzi ħafna. Issa għal-ħoddor għanna Sur Schultz. Grazzi ħafna President, l net nixti nirringrazzja l-rapporter tal-li ħejjit dan l-abbozz ta' opinjoni. Jiena naqbel ma' rapporter u talba tagħha għal aktar trasparenza u għal suq ta' defiża li jkun kemm jista' jkun miftuħ. Imbagħad anke l-funzjonament ta' suq intern f'dan l-ambitu jista' jgħin bisħieħ biex aħna naslu għal miri tal-politika ta' sigurtà tagħna. B'xorta ħażina ma sarx ħafna progress eh, sissa f'din id-direzzjoni minkejja l-adozzjoni ta' direttiva u l-pakket fl-2009. Eh, Il-grupp tal-ħoddor jappoġġa l-leġislazzjoni li tista' tippermetti użu aħjar u aktar trasparenti ta' flusna wasal iż-żmien li niżguraw implementazzjoni aħjar ta' din il-leġiżlazzjoni u naqbel ma' rapporter ukoll il-frammentazzjoni tas-suq Ewropew dan jista' jwassal għal duplikazzjoni innecessarja ta' programmi kif ukoll in-nefqa. Noqqas ta' trasparenza ċar brabta ma' regolamentazzjoni tal-amministrazzjoni nazzjonali u l-industrija u għal daqstant noqqas ta' effiċenza fl-infi eh, pubbliku Dan jista' jwassal għal spejjeż sostanzjali anke għal kontribwenti. Jiena naqbel ukoll mar-rapporter dwar iż-żida dwar it-tisħiħ tar rwol tal-SMEs. Għaliex dan jista' jippermetti biex ikun hemm aktar l-involviment ta' l-entitajiet privati, naħsbu l aġenzija maħluqa fl-2004 sissa din l-Aġenzija ma setteċ tejn lill-istati membri fl-operat tagħhom perċentwal qoli ta' programmi ta' xiri jikkontribwixxu jikkontribwixxu għal dan il-għan ukoll, però nixtieq insemmi x'inhu l-aktar punt importanti għal ħodor ġifieri il-budget. Aħna kontra li jintefqu aktar flejjes għal dan il-qasam, qasam li diġa jaħli madwar 200 biljun euro fis-sena Aħna naħsbu li l-aċċen għandu jkun fuq l-użu effiċjenti ta' flusna. Dinja raġuni għalfejn jiena se nippreżenta emendi biex ikun hemm emendi fil-konfront ta' dan il-programm. Anki bl-involviment tal-Kummissjoni Il-Kummissjoni naħseb tista' tgħin biex tiżgura li l problemi strutturali ta' dan il-qasam jiġu indirizzati b'mod li ikun hemm kooperazzjoni effettiva. Hemm fondi disponibbli wkoll anke skont il-Kummissjoni eh, nistgħu nifrankaw fis-sena madwar 25 u mid biljun euro Irdu nqisu l-nefqiet amministrattivi marbutin ukoll mal-appoġġ offrut mill-Kummissjoni fl-implementazzjoni ta' dal il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni. Nistenna bil-ħerqas ta' kooperazzjoni mal-kollegi shadows eh, u rapporter ukoll fuq dan il-file. Nixtiequ li jkun hemm aktar trasparenza anki fil-proċess ta' xiri pubbliku Grazzi. Eh, Grazzi. Is-Sinjura Troxinski mhux qed nara hawnhekk xedew għalli jennef u dan ifisselna li ngħaddi l-kelma lill-membri l-oħrajn l-ewwel net Nikola Danti. Grazzi President. Jiena naħseb li l-opinjoni tal-imko huwa importanti fuq dossier daqstrek strateġiku din hija parti mill-istrateġija Ewropea brabta mad-difiża u allura it-tisħiħ tal-industrija Ewropea b'mod li tkun awtonoma u s-saħħaħa viżavis suq uniku ħaġa importanti din. Jiena mhux se noqgħod nirrepeti l-konsiderazzjoni ġenerali li saru u li jirriflettu tajjeb il-pożizzjoni tagħna l-intervent ta' Virginie Rozier, xtaqt biss d żewġ punti li naħseb li għandna nippruvaw nintegraw fir-rapport tagħna. L-ewwel aħna naħsbu li huwa importanti li il-fondi li jorriġinaw mill-budget Ewropew jgħaddu għant l-industri Ewropej, però naħseb li bħala kriterju uniku jkun dak tal-partiċipazzjoni azzjonarja ta' 50% tal-partiċipazzjoni nazzjonali xi ħaġa bħal din jaf tikkostitwixxi limiti li ma jiddefinixxix lill kumpaniji Ewropej b'mod tajjeb ħafna minnhom qegħdin fis-suq u allura mhux possibbli li wieħed jiddetermina tajjeb il-partiċipazzjoni tagħhom. Jiena naħseb kun aħjar kieku insibu kriterji msejsin fuq il-kontroll strateġiku de facto tal-kumpanniji li jaħdu sen fil-programm. It-tieni punt huwa dak li kemm il-President kif ukoll kollegi l-oħrajn semmew in-numru ta' pajjiżi meħtieġa biex ikun hemm proġett komunitarju Ovvjament, li wieħed jikkontempla żewġ pajjiżi bħalma qed tagħmel kummissjoni limitattiv eh, għal żewġ pajjiżi m'hemmx hemm fejn azzjoni Ewropea. Kważi kważi ngħid li l-lum il-ġurnata laqqas laqqas biss il-ġemellaġġi eh, li jsiru llum il-ġurnata ma jkunu msejsejn fuq żewġ postijiet, jiena naħseb li għal xi ħaġa bħal din għandna bżonn numru aktar elevat għaliex bejt ftejn bilaterali tagħmel naħseb fuq dawn iż-żewġ punti se nippreżentaw emendi se naħdmu fuq dan b'mod li ikonna rapport uh, sod. Però l-inqas jidher li hemm ċerta għaqda ħaġa pożittiva viżavi suġġett sensittiv bħal dak li qegħdin naffrontaw hawnhekk illum grazzi. Grazzi ħafna. Issa, signora Gardini. Mulzumesk, mult, uh, este un rapport. Grazie. Dan rapport importanti ħafna na nistennewħ. U għanna ħafna xinħidu fuqu. L-għanet, dak li proponet il-kommissjoni u nittama li l-kommissjoni għattisma, tisma, għaxan diċinajt, kien pjuttost vak. <clears throat> Hemm ħafna użu suġġettiv ukoll, pereżempju. Għal kriterji qegħdin ngħidu li l-istudju ta' impatt trid isir kull fejn ikun il-każ, imma dan l-impatt trid isir għal kull finanzjament kriterju minnu jista' jkun l-impatt tal-proġett. Imbagħad l-SMEs. Dan imniżla taħt il-miscellaneous. Dan Ġifiri, ġbadġet ħajġi allokat. Mbagħad fl-opinjoni tijaj inħoss li għandna niftħu s-suq, però għandu jkun hemm trattament differenti għal pajjiżi terzi li huma membri tan-NATO u oħrajn li mhumiex. Nemmen li l-impatt dan ir-rapport ħajkun importantissimu għal eh, destin tal-Unjoni Ewropea ninsabu f'salib it-toro kif qalet Virginia ħafna mendi u jekk ma nabbozzawx ir-rapport kif suppost ħajkonna problemi mbagħad l-esperti Meta qegħdin tgħidu xejn fuq l-esperti, jina ma li l-esperti kollha jiġu minn pajjiż wieħed biss, nixtieq illi nsemmu b'mod speċifiku il-fatt li l-esperti jistgħu jiġu għandhom jiġu minn pajjiżi differenti. Dan it testu sfida u r-rapporters għandhom rwol importanti x'jaqdu u nawguralhom kull suċċess nemmen illi għandna nagħtu l-appoġġ tagħna kollu lir rapporters Unta semmejtu il-finanzjament tal-istudju ta' fattibilità. Fil-verità, inti qed fuq ħafna flus għal ta' fattibilta li mbagħad jispiċċaw jibqgħu fil-kxaxen, aħna għandna nużaw għandna finanzjaw studji li jkunu ta' utilità. Jiena kont ministru f'pajjiżi nafx qed ngħid. Naħseb li għandu jkollna ċertu elementi li jizdidu ma dan il-rapport. Skużawni li jitkellem b'mod tant appazzjonat imma għandi ħafna xinajt. Grazzi. Issa, Grazzi ħafna, Signor President, grazzi u koll tal-proposti li għamiltu. Hemm ħafna elementi differenti. U ma nixtieqx noqgħod nidħol fuq affarijiet li diġà ntqalu, imma bħal kollegi oħra nħossu li hemm problema, nħoss anzi hemm problema bil-finanzjament. Dan għandu ikun kapaċi wkoll jindirizza proġetti li diġà ġew imħabbra. Grazzi, Sir Enju. Grazzi, Sir President. L-għonet nifraħlek fil-mod kif tmexxi l-laqat, inti vera Eh, kapaċi. Issa, ħaġa illi għetħassibni, jew la baqra nitkellem flimkom, ma tidax xi pajis fl-Unjoni Ewropea u ma membri tan-NATO. Imma n-NATO ma semmitx darba li darba ma dan id-dibattiċu dina ma nfimiex jien ma nafxek il-brief tal-Kommissjoni kienx li kompletament jeskludi li NATO mid-diskussjoni. X'involviment irid ikollhom mhux kiena bħala kollegi li qed nara li qegħdin jaqblu miegħi dina eh, qawwila qalbi għax jiena UKIP u ilep. forsi il kummissjoni jistgħu jgħidu lna għalfejn NATO ma issemmew xejn. Grazzi. Issa, is-Sinjura Jakonsaj. kiitoksiin siitä tavasta, jolla johdatte im, IMKon. Melam, grazie ħafna. Nishtiq li ringrazzjakom ħafna. U, Signor President, jina naqbel, inti President vera tajjeb, vera taf smesċija laqa, issa fuq il-kooperazzjoni. Aħna tiġa minna, progress, ma tbaqanna ħafna x'namlu. Wasal iż-żmien issa illi intejbu l-kooperazzjoni bej il-pajjiżi membri. Maħniex qegħdin fi żmien ta' kriżi. U għamilna progress f'dan il-qasam bla dubju. Is-Sur Juncker, per eżempju, irrefera għal forzi armati Ewropej, ma dan għandu xaqsam xejn ma dal-kuntest. Forsi kelma sexy di li jħobbu jużaw għan-nies, ma nafx, ma aħna rridu nelbu il-kriżi bid-diplomazija, diplomazija importanti ħafna hawnhekk. Nridu nagħmlu aħna li l-kooperazzjoni huwa kruċjali jekk jirnexxilna nikkoperaw, jirnexxilna nifrankaw. Kma jkollniex kooperazzjoni għal xejn. Jekk l-istati membri individwali jonfqu l-flus għal rashom, aħna nistaw permezz ta' kooperazzjoni nifrankaw il-flus. U b'dan it-tip ta' fondi nistgħu nippromovu wkoll is-sigurtà fl-Ewropa. It-triqija twila. U sabiħu wkoll tara li l-industrija tiżviluppa. nħarsu li l-affarijiet anke minn forsi angolu differenti, mhux biss mill-perspettiva tal-industrija qegħdin niffaċċjaw sfidi kbar f'termini ta' sigurtà. U rridu niżviluppaw allura kooperazzjoni tagħna iżjed, pereżempju, fir rigward tal-medja għamiltu biċċa xogħol eċċellenti intom fuq għadin rapporti vera tajjeb grazzi issa għal Kommissjoni Ewropea għanna Sinjura Ann Ford. Grazzi ħafna tal dejt li kelma, Sinjura President. Mela, kif tiġatu intom dan huwa programm illi jżid il-kooperazzjoni huwa programm industrijali li jippermetti li l-industrija tkun iktar kompetittiva, innovattiva sabiex jirnexxila toħloq il-kapaċitajiet ta' difiża li għandha bżonn l-Ewropa. Ħadna nota ta' kummenti kollha tagħkom speċjalment il-bżonn li jkollna suq ta' difiża aktar miftuħ u l-involviment ta' l-SMEs fejn infaċilitaw il-partiċipazzjoni tagħhom ukoll minn stati membri differenti tal-Unjoni Ewropea ħaġa importanti wkoll għall-Kummissjoni u aħna ħerqana issa wkoll li konna diskussjoni matul it-trilogi Aħna intlabna nitkellmu fuq il-NATO, referru għal-NATO matul il-premessi fil-partijiet fejn nispjegaw il-kapacitajiet li jridu jiġu sviluppati li jkunu skont il-prioritajiet ta' kapacità li ħajkunu definiti b'mod komun mill-Istati Membri mal-Unjoni Ewropea f'dal kuntest ovvjament namlu referenzi għal inizjattivi reġjonali l-kuntest tan-NATO dan huwa programm industrijali bażi ta' artiklu 173 ta' TFU namlu referenza NATO imma dan huwa programm industrijali mhux ta' difiża u għalhekk in-NATO namlu referenza liha bħala kuntest u mhux bħala element ewlieni. Grazzi, issa bħala rapporter ħan għamel xi kummenti issa, ħan l bl-Olandiż fil-fatt. <clears throat> Mela, jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti tiegħu. Naħseb illi dawn tassew jarrikkixxu d-dibattitu u jtejbu wkoll it-trattament tas-suġġett. Naħseb illi ħaġa tajba illi nintegraw tajjeb lill-SMEs. Ma naħsebx illi huwa tajjeb innaqsu u nirriduċu kollox għal tla pajjiżi l-emendi huma ġustifikati biex nagħtu opportunità aqwa lil pajjiżi biex ikun hemm l-ikbar numru ta' pajjiżi li jipparteċipaw fil fat edna li nistaw niftħu dawn il-proġetti għal-iktar intraprizi IVA kanna namlu naħseb jen. Il-finanzjament tal-40% fl 10% l-SMEs fil-verità din jirrifletti dak li qed issir fil-programm Ewropa Europa 2020. Tkellimna ma' ħafna intrapriżi aħna u daw jgħidulna illi l-importanti għal-jom huwa l-kwalità tal-konsorzju li ħajkunu għadin jipparteċipaw fih. Il-kwalità Ewropea huwa dak li li importom minna li żjed mhux id-daqs tal-budget finali. Ma jfissirx li jekk wieħed ħajoffri proġett budget ta' 50% ġifiri bil fors jkun hemm iktar intraprizi li jipparteċipaw milli kieku wieħed joffri b'xi indiċi ieħor tal-budget. Issa fuq il-budget ġenerali. I-325 eluf ta' elf ta' euro. Irridu naħsbu daqsxejn minn fejn ġejjin il-flus sal dal-budget. ma nafx jekk għandniex il-kompetenza li nikkontrollaw ukoll l-oriġini tal-flus għal dan il-programm. Jekk ikun hemm riżorsi oħra ta' finanzjament jagħmel sens mek ħan naqru minn aspett importanti oħra jridu naħsbu fuqha issa. Fil-kummenti preliminari tiegħi jien ukoll li hemm bżonn niggarantixxu dejjem il-konfidenzjalità tal-proġett. Meta dawn ikunu proġetti konfidenzjali, <coughs> rridu naraw illi jekk nippermettu jipparteċipaw per eżempju pajjiżi tan-NATO fejn hemm kontest komuni, però ovvja li titeskludi ċertu pajjiżi terzi. Irridu nistudjaw daqsxejn il-limitazzjoni tal-pajjiżi fil-każ pereżempju li jkunu pajjiżi tan-NATO. <coughs> Irridu naraw jekk nilimitaw xruħna pereżempju għal Stati Membri Ewropej biss jew inkella nistgħux ninkludu wkoll il-pajjiżi tan-NATO għal proġetti konfidenzjali l-esperti mbagħad eħe ħajkonna bżonn esperti minn pajjiżi differenti u mhux biss mm, grupp żgħir ta' pajjiżi. Fuq il-kontroll tal-proġetti prezentajna emenda sabiex il-kontroll min-naħa tal-Parlament Ewropew ikun ikbar u aqwa. Allura dawn huma l-kummenti preliminari tiegħi grazzi ħafna lil kulħadd. u nista'na bil-ħerqa inkompli bil-kollaborazzjoni ma'kom u nirċivi i-proposti ta'kom issa id-data tal-skadenza sa' kem tistaw tibatu l-emendi ta'kom ħatkun għada un bat fil għali mistalimko fl-4 ta' Diċembru ħan ikkonsidrawhom daw. Iġifiri bekk jina ħanala fuq dan il-punt u ngħaddi issa għal punt li jmiss. it-test ta' proporzjonalità għal professjonijiet regolati fejn kulħadd jaf ovvjament li dan huwa parti mill-pakkett tas servizzi. Il-Kunsill diġà adotta l-approċċ ġenerali f'Mejju tal-2000 u zbatax kellna għabbat tar-rapport ta' Sinjura Schwab li ġi prezentat u konsidrat f'Lulju 2017 b'kollox kien hemm 280 emenda li tressqu aħna ħan il-rapport, ħan votaw fuq dan il-rapport fl-imkoli jmiss fl-4 ta' Diċembru. Issa, mela ħan diskutu l-emendi ta' kompromess u ngħaddi l-kelma li rapporter is-sur Andrea Schwab. Grazzi ħafna Signora President, grazzi u koll tal-attenzjoni eh, ta'kom, tal-introduzzjoni u koll. Jina l-lum uqt nidħol fuq il-numru tal-emendi imma niskelmu fuq il-kontenut ma għaliex ikolli ngħidilkom li l-ewwel qabel xejn jiena flimkien ma' shadows tiegħi tiġa kelli laqat utli u kostruttivi u nirringrazzjom tax-xogħol kollu tagħhom tal-ħin li ddedikaw biex din il-proposta timxi l qudiem U kultant ikun hemm bżonn ta' riflessjonijiet Ewropej, ikun hemm bżonn nikkonsidraw ċertu tradizzjonijiet ukoll. Għalhekk ħanieħdu żmien li għandha bżonn sabiex ngħaddu u nimxu fid-direzzjoni tajba. Mela, nirringrazzja l sekretarjat l shadows u koll fuq ħafna punti irna xina namlu koll t-tip tekniku għalix kellna ħafna appoġġ ukoll mis-sekretarjat għalek nirringrazzja mill-qalb. il sitwazzjoni tal-lum hija tali illi bażikament Rnaxxina neħu qbil li din il-proporzjonalità trid tkun il-prinċipju ewlieni. Artiklu 59 paragrafu 3 per eżempju dan tiġaġġi integrat fil-qafas legali ta' ħafna stati membri. Imma mixi espressjoni legali ċara din tal proporzjonalità irsiġi jiġi deċiż ġifieri eżattament x'inhu proporzjonali, x'inhi proporzjonalità. Biċċa xogħol diffiċli ħafna. Għaliex hemm bżonn niddeċidu xi tfisser il-proporzjonalità viżavi professjonijiet differenti. Fil-Bulgarija, per eżempju, dak li huwa meqjus bħala jaqa' taħt il-proporzjonalità mhuwiex ibbażat fuq standards Ewropej imma standards Bulgari. L-istess ħaġa tot għal-Ġermanja. Hemm tradizzjoni Ġermaniżi ġifieri hemmhekk il-tradizzjonijiet Ġermaniżi ħajkollhom rwol ġifieri din hija biċċa xogħol diffiċli ħanibdew eh, mhux tabula raza lix għandna wkoll id-direttiva tal rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali fejn sar ħafna xogħol. Imma f'artiklu 59 paragrafu 3 dan il-prinċipju tal-proporzjonalità tnizzel bħala prinċipju gwida. U dan ifisser allura li għall organizzazzjonijiet vokazzjonali kollha illi trattaw din id-direttiva jridu jsegu dan il-prinċipju ta' proporzjonalità. Għalhekk il-mistoqsija tiġi waħda għalfejn ħassejna bżonn ta' direttiva ġdida imma da ġi spjegat jidher ċar ukoll illi jekk aħna maħniex qegħdin insegwu biex ikollna situazzjoni jekk aħna ma nistax nitbed, ma memx mod kif nistaw neskludu jew nitbedu mill-proporzjonalità għalhekk biex xogħol tiegħi Inna xilna nilħu il-limitu deċiżiv u nirrealizza li oriġinarjament li ma jkollokx għalfejn issegwi direttiva fuq il-proporzjonalità per eżempju fil kasa direttiva tas saħħa tkun suġġetta għal dak li għanna fil-direttiva tal-kwalifiki tal-rekonaxximent reċiproku. Naf li hemm kollegi li qablu mija imma ma kienx ċar eżattament x'inhuma l-implikazzjonijiet u naħseb li għaf fl-interess tagħna bħala parlament li ma nħallux din id-deċiżjoni issa inċidentali. Jekk aħna nkunu miftuħa, jekk aħna nitkellmu fuq il-proporzjonalità b'mod miftuħ, dak li għandna f'artiklu 55 fid-direttiva tal eh, vokazzjonijiet naraw li jkollna iktar linji gwida L-istati membri għandhom ħafna diskrezzjoni u jekk insegwu aħna artiklu 6, jekk nimxu skont artiklu 6, il-livell tal-obligi huwa ħafna iktar oli. Per eżempju fil-każ tal-ħarsin tas-saħħa. Hemm ħafna wkoll Emozzjonijiet hawnhekk organizzazzjonijiet professjonali u vokazzjonali li qed jibżaw mill-bidla. Dak argument tajjeb qed jista' jitkellem fuq dan, imma jekk ma jkollokx bidliet f'artiklu ta' paragraf paragrafu 3 allura għandek ir-riskju li l-iżviluppi ma jkunux favorevoli għal dawn l-organizzazzjonijiet. <coughs> Fl-aħħar snin kellna nutara per eżempju li kienu li ma kienu xej kontenti bil-bidliet, ma dak li provaw ma jaħdmux fil-qaffat Ewropew marru lura, bata huma. U bat, fl-istati membri fi żmien ftit snin ma baqawx kompetittivi sa ċertu punt biex nejtek. Għalla kiena għat irressaq l-ideja illi, per eżempju, vakazzjonijiet tas saħħa jkunu esklużi mill-linji gwida. Id-diskussjonijiet li kellna kienu kostruttivi ħafna. affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa mal-vokazzjonijiet biex inħarsu konsumaturi l-pazjenti nistgħu ngħidu? Naraw da xi triq ħanaqbdu. Napprezza ħafna proposti tassew sew interessanti li res ix-shadows u Sinja President, artiklu 6 naħseb li huwa l-qofol fil-fatt ta' dan ta' din id-direttiva partikolari. Id-diskutejna ħafna fuq artiklu 6 paragrafu 5 bżon li nieħdu konsiderazzjoni ċertu kriterji għandhom x'jaqsma proporzjonalità u għarnek rina xina namlu t-tip juttos konsiderevoli. U dejjem ovvjament qegħdin neskludu hawnhekk il-vokazzjonijiet relatati mas-saħħa ta' maqsam tas-saħħa. <clears throat> Issa aħna bħala kumitat jridu niddeċiedu xi triq jridu naqbdu. Issa, fil-qosor, Sinjura President, it-tieni parti li wkoll għall qalbi ħafna. il-fornitura ta' servizzi transkonfinali u dispożizzjonijiet relatati ġifi dak li jaqgħu taħt id-direttivi tal- rikonoxximent reċiproku tal-professjonijiet, sa' din nitkellmu hawnhekk dwar professjonijiet bi kwalifiki vokazzjonali fejn irid ikun hemm ċertu restrizzjonijiet soġġetti għal proporzjonalità' għal ċertu professjonijiet. Jena ġej mir reġjun tal-konfini huwa minnu li l-Ewropa taqadna jekk ikollna frontieri miftuħa u jkollna approċċ miftuħ fil reġjun tiegħi hemm qatt ta' problemi għandna tliet Prim Ministri, wieħed mill-ħodor, wieħed mid-Demokratiċi Kristjani u għallunna li rridu nsibu soluzzjoni. Hemm bżonn illi Nisaqsi kollegi mhux biss mill-grupp tija, imma mill-oħrajn ukoll biex. Jekk aħna ġu nagħmlu rakwiziti għal fornitur ta' servizz transkonfinali proporzjonalità hija importanti ħafna. L-posting of workers l-istess ħaġa tiġa parti mill-laki illum imma mhux qed tiġi rispettata Għalhekk aħna jekk maħniex interessati fl-aki, kulħadd jista' jagħmel li jrid anke jekk ikun ksur legali naħseb li dan mhuwiex sinjal tajjeb għas-suq intern qed nitlobkom allura biex kieġobkom nagħmlu dan il pazzaj dan il-kompromess u ngħidu naraw x'inhu importanti illum il-ġurnata bħala standard legali li jrid ikun rispettat ukoll mill-Istati membri. Mhix sempliċement kwistjoni tal-rekwiżiti legali ġodda, imma l-Istati membri jdu ngħidulhom biex iżommu mar-regoli u nittama li l-maġġoranza jkunu jistgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom. Jiena interessat ħafna nara xi għandhom xejdu x-shadows u kollegi l-oħra grazzi ta' kooperazzjoni tagħkom il-votazzjoni ssir fil-Kumitat fl-4 ta' Diċembru punti oħra li rridu niddiskutu nistgħu anke nipposponu bġimma ngħid għalija għandna flessibilità l-ewwel nagħmlu progress illum. Grazzi ħafna Andreas u nistgħu ngħaddu issa għax-shadows u għall-essendi issur kofferati kif. Grazzi, President. Kif tiġat f'ċirkostanzi oħrajn illi fihom id-diskustejna dan il-punt. L-opinjoni tal-grupp tiegħi huwa illi l-proposta tal-Kummissjoni eh, eh, hemm bżonn illi imbidluha b'mod eh, qawwi. U aħna għadna li huma l-punti ewlenin ta' diffikultajiet ġifiri dawk li ma nistawx naqblu fuqhom. Andreas ħadem ħafna u ħadem tajjeb u fuq ħafna suġġetti kien hemm fuq ħafna minn dawn il-punti eh, eh, għamlu e, bidliet u nistaw naqblu fuqhom, però hemm żewġ kwistjonijiet li għadhom eh, għadhom e, ibsin u, u dawn huma żewġ kwistjonijiet diffiċli u u m'iniex ta' nerġa' nirrepeti l-ġudizzju tagħna fuq uh, aspetti oħrajn li għad iridu jiġu irsolvuti fil-aħħar fażi. Uh, Iż-żewġ eh, eh, problemi li għadhom diffiċli għalina. Hija law minnaħa wahda il-professjonijiet ta' saħħa L-alternativa illi eh, ġit studjata hija il-problema tal-esklużjoni tal-professjonijiet ta' saħħa Aħna tlabna un nikkonfermaw din it-talba <clears throat> illi esklużi dawn il-professjonijiet mill-proposta ta' test ta' proporzjonalità. Anki l-esklużjoni totali aħna nistaw anki naqblu fuqa għaliex aħna ma naħsbux illi illum hemm il-kondizjonijiet fil-pajjiżi tagħna biex ikun hemm sens fuq applikazzjoni rigoruża tal-kriteri ta' din id-direttiva. <clears throat> Jena naf li hemm gruppi politiċi oħrajn illi għandhom opinjoni differenti kif għadu kif qal Andreas. Issa, aħna fil-laqat ta' Shadows tlabna u nerġaw nikonfermaw illi nivvutaw l-emendi li ġew prezentati. Umbat, wara naraw xinu għar rizultat, pero ma naħsibx li fuq din il-kwistjoni aħna nistaw insibu bil. U peress li din għaw suġġett delikat ħafna, u fil-komitati l-oħra hemm e, e, e prevalenza biex ma naslu għall-ebda konklużjoni, aħna rridu nippruvaw insibu l-iktar soluzzjoni wiesa possibbli. U jien naħseb illi l-fatt li aħna nwessaw dan il-kunsens jisir iktar sempliċi, mhux jekk infittxu medjazzjoni konfuzjoni. Imma jekk niddeċidu b'mod ċar x'se nagħmlu fuq dan il-punt, jew minnaħa waħda jew minn oħra. Aħna l-proposta eh, tal-esklużjoni hija kif il kif eh, semmejt u nirrispettaw anki eh, opinjonijiet differenti. U bat il-kwestjoni l-oħra hija il-forniment transkonfinali ta' servizzi. Aħna nħossu li jkun żball jekk aħna napplikaw l-ambitu ta' din id-direttiva biex tinkludi anki il-dispozizjonijiet li irrigwardaw ir-regolamentazzjoni tal-servizzi, tal-fornitura eh, ta' servizzi. U dana eh, jirrigwarda eh, il-reġuni transkonfinali. Jiena u koll neħx f-reġun transkonfinali u hemm din il-kontradizzjoni hawnhekk. Però ma nistawx, ma naħsibx li nistaw nirsolvuwa u dina miex l-opinjoni tijaj personali biss imma anki tal-grupp tijaj ma naħsibx din nistgħu nsolvuha fil regoli li qed bir-regoli li etni diskutu Ek namlu intervenzjoni fuq dan is-suġġett inkunu qed iniżidu l-burokrazija mingħajr eh, ġustifikazzjoni uh, u bispejjeż kbar u anki eh, inqisu irridu nqisu li dan aspett politiku delikat u nkunu qegħdin namlu nindaħlu anki fid-direttiva tal-posting of workers. Jekk f'dik id-direttiva hemm kontradizzjonijiet jew diffikultajiet dawn iridu jiġi solvuti f'dik id-direttiva. U fl-opinjoni tiegħi e, e, ikun żball jekk dawn is-soluzzjonijiet infittxuhom f'din id-direttiva u f'din id-diskussjoni fuq din id-direttiva. <clears throat> <coughs> jekk aħna ma naqblux fuq dan il-punt u mhux fuq l-ewwel suġġett li semmejt qabel, se jkun diffiċli anki insibu qbil fuq il-dispozizjoni fuq il-liġi kollha kemm minnaħa ta' soċjalisti aħna naturalment disponibbli biex niddiskutu sal-aħħar minuta. U anki lesti aħna eh, niposponu l-vot eh, jekk eh, ikun hemm bżonn. Aħna m'għandniex oġġezzjonijiet fuq il-metodu, però fuq il-kontenut l-oġġezzjonijiet tagħna ma dawk li għadni kif semmejt. Grazzi. Issa fissem li sejar is-sursulik. Eh, nitlobkom titkellmu fil-qosor għax nispiċċa umbat eh, naslu tard. Grazzi. Eh, Senajt ċiftit klim bil-Ġermanis. Nirringrazzja lil kollega ġvab għall-argumentazzjoni tijaw u anki għal tentativ kostruttiv biex naslu lejn kompromess. U issa se nitkellem bi Slovak. Mi dispieċini li minkejja li konna daqsek rib għal votazzjoni aħna ma sibnix ftejim fuq il-servizzi eh, transkonfinali u anki tal-professjonisti tas saħħa il-pozizjoni tiegħi ma tbidlitx m'hemm l-ebda liġi loġika jew politika għaliex il-professjonijiet eh, eh, tas-saħħa għandhom jiġu esklużi. E, tħassib fuq il-protezzjoni ta' saħħa u diġa u manklużi f'ħafna emendi. Aħna kena emend argumenti fuq il- e, fuq il-dispozizjoni ta' dawn l-emendi u aħna kellna anki kompromessi e, aħna eskludejna l-artikolu 6 u anki il-fat li reġew daw ġew imsemmija fil-artiklu 4 dawn il-kwistjonijiet ta' deregolamentazzjoni u protezzjoni ta' saħħa e, ġew imsemmija mis soċjalisti però m'hemm l-ebda spjegazzjoni għaliha. Kif kien hemm fil-bidu il-direttiva fuq il-arfin tal- e, ħiliet professjonali kienu inkluzu anki il-professjoni medika l ħar darba il-soċjalisti għalu li dawn il-professjoniet għandhom jiġu esklużi mill-test ta' proporzjonalità, mill-elementi principali ta' dan il-test, però ma tkellmux b'mod speċifiku. Il-proporzjonalità tfisser li aħna sen nirrispettaw il-mezzi l-inqas limitativi għanda teżisti biex l-istati membri kunu jista, ma jkunux jistaw jiproteġu il-ħaddima taħħom. Eh, eh, għanna twassal l-offerta iktar benefika għal konsumaturi u dini hija verament l-unik raġuni eh, vera illi għalija l-SND jirudu jinsistu fuq l-esklużjoni ta' dawn il-professjonijiet Ija mizura, ija purament mizura purament Allora, jina. You know neprezza l-emenda ta' Sur Schwab fuq is-servizzi transkonfunali li għandhom ikunu disponibli fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-priorità tagħna. Il-mobilità tal-ħaddiema huwa interess tal-Unjoni Ewropea u ma nistax nifhem għaliex ħafna membri dan jinsew dan il-punt. Eżempju ieħor ta' servizzi mediċi, eh, Slovakkja, eh, pajjiżi u pajis fejn eh, infermiera għandu jkollha eh, livell ta' it-tielet livell ta' edukazzjoni universitarja, dan jfisser li aħna ninvestu ħafna fil eh, fit-taħriġ tal-infermieri. <clears throat> Però jina qed ngħid ejn niftħu su jekk l-Ewropa għandha ssir suq wieħed, allura il-pajjiżi kollha jridu jagħmlu konċessjonijiet illi jistgħu wkoll ma jwaslux għal profitt ta' pajjiż individwali fil-żmien il-qasir. Allora jiena kontra dan din is-sens ta' ipokrisija għax għandna nitkellmu fuq is-suq intern fuq l-Ewropa mbagħad daqgħa waħda siru protezzjonisti meta mbagħad e, nitkellmu fuq l-interessi partikolari. Slovakia jo pajis eh, zaħir u aħna eh, l-esti najdu illi aħna eh, jekina naħseb li pajis zaħir bħanna għandu il-kapacità li jiftħu jiftaħ lejn is intern, anki pajis kbir għandu ikun possibli jamlu da. Umbat l-aħħar kumment tijaj, jekk aħna nivvutaw iktar niposponu l-vot jina lest naċċettaħ. Allora eh, jina lest li nivotaw fi Strasburg fil-11 ta' Desembru. U allora f'dan il-kas nazlu il-tlieta mhux it-tnejn bħala data għal-vot. Issa eh, fisem l-alde issa għanna l-sur Selimovic. <coughs> Grazzi, niprofa nitkellem fil-qosor ħafna. Law għennet jena nishtiq nirringrazzja l-sur xwab sinċerità. Kienet negozja, kien negozjat eccellenti, kien għanna pozizjoni differenti, imma sur xwab għamel xogħol eccellenti biex jipprova jsib. E, terren komuni. <clears throat> Aħna naqblu mar-rapport u naqblu anki mal-mendi ta' kompromess kif huma infasli nissa, ma' nibda problema, ma' nifmux il-loġika tal-oppozizjoni li jiġu inklużi servizzi sanitari. Sakem peress illi l-istati membri eh, kienu jibżaw eh, jamlu pass li illi jkun eh, pass perikolus, pero għawnek l-istati membri huma favur u ma nistax nifem għalix il-parlament għandu f'daqqa waħda Eh, jibza minn dan il-pass, minn li għamil dan il-pass. Parlament li l-soltu jimxi u għadajem lest jimxi iktar il-bot iktar malajr mill-Istati membri. Ma naraw l-ebda problema bil-servizzi transkonfinali, ma, konfinali, ma, nif, ma nifimx l-argumentazzjoni u għacċar u dana jista jista jaqbel anki mal direttiva l-oħra fuq il-posting fuq li postar tal ħaddim Ma naraw l-ebda loġika f'dawn il-kummenti. Jiena mm, naħseb li l-kompromessi issa huma binanċati għax aħna konna rsaqna u naħseb li aħna eh, imxejna ħafna biex naslu għal fejn wasalna, m'għandix grupp, m'għandix problemi fil-grupp tiegħi Pero eh, eh, fil-kompromessi eh, kolħat irid jagħmel pass lejn il-kompromess. Ħadd qatt ma huwa kontent bil-kompromessi, ma naħseb li dawn il-kompromessi kif wasalna għalihom issa huma bilanċati. Jena. hemm xi kwistjonijiet żgħar li għat ridu nirsolvu, pero ma naħsibx se jkunu problemi għal lebda grupp f'dan il-kas. Grazzi. Essa et nara il-sur Trożinski bħala xaddu tal-INF. Sur Trożinski. Signora Trożinski. Le, mela għatanna erba persuni li jishtiq jitkelmu. U nitlobkom titkelmu fil-qosor ħafna u tajd mux iktar minn minuta, signora Rozier. Grazie, President. Ejwa. Ja kwestjoni ta' metodu, grazie għal rapportero anke għal Shadows naturalmente, illi eh, esprimew il-pozizjoni tagħhom. Il-kwestjoni tal-professjoni sanitarja, illi miex faċli, jiena nixtieq nifoka fu il-problema l-oħra tal- fornitura transkonfinali ta' servizzi. Għanna bżon ta' chiarezza leġislativa, għanna żewġ testi Eh, eh, dik tal eh, li pustjar li tirrigwarda il-ħaddima u l-oħrajn li tirrigwarda l-intraprizi. Forsi din nistaw nitrattawa f'test li diġa jitkellem fil-pustjar tal-ħaddima u ma nipruvawx nintegraw dak f'dan it-test. E, e, e, u dan għax dan il test huwa biex niċċaraw u namlu l-liġi mhux tant fuq il-servizzi u l- l-arfin tal-ħiliet, għanna bżon ta' ċarezza legali f'dan il-test. U u naħseb se nitkelmu anki fit-test eka, illi t-rigwarda servizzi, se nitkelmu fuq iktar tard. U il-regoli li rigwardaw il-fornitura ta' servizzi jew li postjar tal ħaddima Aħna ma nistawx najdu illi minnaħa kontra social dumping u fl-istess ħin minnaħa l-oħra niftu iktar problemi eh, fuq dan. Ma naħsibx li se jkollna soluzzjonijiet. Grazzi. Ħafna. Eh, Lukas eh, Isturiz. Mela, l ħabib tijaj eh, u li jappella raġuni. Rajt eh, ċerta passjoni fl-intervent finali tijaw. Jena, bħalma talabnaw, nejt li ma nix nkunu mqanqlin fi diskussjoni tagħna. Però jekk niftakar sew f'Mejju siċċur ilu ħareġ ċar mid-diskussjoni tagħna li mux se inkludu servizzi sanitarji eh, f'dan ir rapport Xorta waħda issa qegħdin narraw f'żewġ kompromessi, it-tnejn u s-sitta minn għalija. Ġifiri rajna rajni dan l-element. Jiena dak iż-żmien kont esprimejt il-pożizzjoni tiegħi għadni l-istess u dan nagħmlu bħala deputat Spanjol il-professjonijiet eh, tal-qasam tas-saħħa fi Spanja u hemm pajjiżi oħrajn f'sitwazzjoni simili huma perfettament regolati u m'għandhomx bżonn li jerġgħu jidru din id-direttiva Pero minkejja dan, u anki brabta dak li talbet il-President, <coughs> sa li ma nettawlux l-intervent tagħna ngħid li lest li naħdem fġieħ il-kompromess, pero rridu nagħmlu ċara li l-envi ivvotat fil-maġġoranza tagħha għall-esklużjoni ta' din il-professjoni fl-opinjoni tagħna u anke l-Kumitat tal l ukoll eskludih dan. Mbagħad eh, erħilu li l-opinjoni ma għaddiċ, pero insomma xorta wahda rridu nirrikonoxxu li din il-professjoni ġiet eskluża. Issa naraw se jkunu l-proposti, nisimgħuhom bir-reqqa, u mbagħad naraw nkunu kostruttivi kemm nistgħu, grazzi. Gracias. Uh, and then for uh, we have Isanna sur Juvan. Grazie President. Jiena rajt il-test u għadni naħseb illi eh, irridu nkomplu neskludu l professjoni ta' saħħa f'dan il-test. U dana minkejja illi jista' jkun hemm possibilità li nsibu kompromessi naf li Andres Fab qed jaħdem lejn dan u ma rridux aħna eh, nkunu emotivi. Hemm żewġ eżempri li juru id-diffikultajiet. L-istati membri għandhom standards fil-fornitura eh, eh, ta' saħħa li huma differenti stat membri jista' jitlob livell ta' diploma u għat li stat membru ieħor jitlob livell ieħor. Per eżempju, naħseb fuq id-dentisti jien it-tekniċi ta' dentisti li f'ċerti pajjiżi huma awtorizzati f'pajjiżi oħrajn mhumiex. Imma aħna eh, nistgħu ngħidu pereżempju fi Franza din il-professjon din il-professjoni miex rikonosciuta fi Franza u jekk jiġu dawn il-tekniċi fi Franza dar se jwaqfu il-livell. Allora huma l-istati li għandhom ikomplu jfittxu l-standard fis-settur ta' saħħa. Hemm eżempju ieħor hemm territorji fi Franza fejn m'hemmx tobba u il-popolazzjoni e, e, hija salvata mill-ispiżjara u l-ispiżjara bħal ċerti stati membri jistgħu jaħdmu f'ċerti eh, setturi u e, Franza ipprovat tirregolamenta il-professjoni eh, tal-ispiżjara li għatu verament servizz ta' saħħa pubblika Però din aħna ma nistawx niddubitaw fuqa u nbidluha din il-possibilità li l-Istat membru jkun jista eh, eh, jirregolamenta eh, dawn il-situazzjonijiet. U batem, per eżempju, il-resajt il premessa 19 f'ċerti emendi l-istati jistaw ikomplu jifissaw dan l-standard ta' regolamentazzjoni, però dan il recital et jajt illi se jkun eh, se tkun ħsara kbira servizz publiku. B'dan il-mod inkunu qegħdin nillimitaw il-possibilità illi l-Istati membri kun jistgħu jagħmlu regolamentazzjoni. Eh, l-aħħar kallim qed nitkellmu fuq ir-regolamentazzjoni tal-professjoni fil-Unjoni Ewropea. U tama li dina ħatir ħatir solvi l-problemi. Kien hemm każ ta' istruttur tal-xi fi Franza ma xamel jagħmel dak li xtaq, però fl-aħħar speċjal ħabs. Eh, u t-tini kwestjoni hija il-lingwa. Eh, wieħed jista' jkun laħjar tabib fid-dinja, eh, però jekk wieħed ma jitkellimx il-lingwa tal-post jista' jagħmel verament ħsara kbira. Dina ġiet ikkonsidrata din il-kwestjoni. Issa fl-aħħar nistema' minn tistur xvab. Grazie. Grazie l-kollegi li ħadu pożizzjonijiet fuq dan il-punt. Esa, fuq dak li għal kollega tal-SD, illi għal illi dana wa servizz kif għalu eh, kofferati u rozier. Il, jina tlabt li servizz legali u servizz legali għal illi l-artikolu disa tal-direttiva tal-infurzar jitlob l istati membri jihdu miżuri neċessari u jagħmlu monitoraċ u dawn għandhom ikunu ġustifikati u proporzjonali. Diġà, għal daqstant mem lebda koincidenza li kwiħed irrit jagħmel eh, problema politiku, allora raw il-test u ma mux nivventaw l-istejjer, dan mhuwiex fuq l-servizzi dana biex nikkonfermaw illi il-miżuri li l-istati membri għandhom il-possibilità jagħmlu illi dawn il mizuri għandhom ikunu proporzjonali. U naħseb illi jekk aħna mbagħad ma nitkellmux iktar minn fuq il-ksur eh, tal-istati membri li forsi li intkom ġejjin minnhom dawn il-pajjiżi. Imma il-Parlament jista' jasal għal sitwazzjoni li mhux li mhix ġusta u mhix xerqa Jena naf, eh, per esempio, fil-Germania il-mizati għal professjonisti eh, fil-Germania hija eh, differenti mux mhux dejjem dan il-prezz huwa proporzjonatu. Kif għal kollega Sulik, kull pajis irid jagħmel miżuri proporzjonali u jekk aħna nagħmluhom fil-pajjiżi tagħna rridu nagħmluhom anki nitolbu anki l-pajjiżi l-oħrajn. Barra minn hekk issa il-kumitat il-rifjuta il eh, proposta ma settawx isibu pro soluzzjoni u dana huwa eh, eh, dana għandu għandu ġibinna dubbi biex insibu soluzzjoni. Għax ikkaħna ma jkonniex maġoranza lejn il-kompromess. Il-Kommissjoni allora ikonu kontenti għax il-proposta tagħhom. Allora ta' di ma mandix mandux ikun dan ir-riżultat tagħna. Għandu għanna naħdmu biex il-kompromessi tagħna jiġu aċċettati il-ċarezza legali eh, ġiet mitluba u tiġi rispettata bisħieħ m'hemmx dubju. Eh, imma l-kwestjoni tal opic Isturiz hija ċara. Fil-bidu kien ċar illi il-professjonisti ta' saħħa kienu se jidħlu taħt il-direttiva tal-professjonisti. Però mbagħad ġara illi eh, l stati membri għandhom diskrezzjoni fu il-professjoni illi huwa ikbar bl-artiklu 59 3 milli eh, ħareċ mill-kompromessi fit-testana. Jena kontent illi semma din il-kwestjoni għax bekk aħna aħna nistgħu nitkellmu anki fuq il-kontenut. U dan huwa e, anki fuq iż-żewġ eżempji li semma ġuvan il-fatti il-kwistjoni ta' distribuzzjoni eh, eh, tal-professjonijiet u nafi li anki l-pajizi l-oħrajn jistaw jagħmluh dar. Huwa ovvju fil-żoni rurali li għandna bżonn iktar tobba u spiżjara biex jippermettu li l ċittadini kollhom biżejjed eh, possibilità. U allura ma narax għalix dan m'għandux ikun possibli. L-eżempju tal-dentisti ma studjajtix, eh, nista nistudja din il-kwistjoni wara li namlu skambju. Naraw kif nistaw nirsolvu għodi, l-istati membri jistaw ikonom il-possibilità li adattaw il-sistemi nazjonali taħħom, pero dan bis jistaw jamluħ bis bil-rispettaw il- prinċipju ta' responsabilità proporzjonalità. U jena ħares il-qoddim li konna la' oħra ta' shadows, ikwa e neċessarju illi nistaw nipposponu l-vot, pero għanna bżon ikonna eh, riżultat tajjeb, bla dubju. Grazzi ħafna. Normalment aħna supposti konna vot fil-4 ta' Deċembru, pero huwa possibbli li dan se jiġi postpost għal data aktar lemme. U dan jfisser li nistaw issa nimxu fuq il-punt li miss u l-aħar għal dalodu e, illi huwa fuq il-e-services cards. Diskussjoni konġunta għal regolamentu direttiva marbutin mali services card. Nħol kelma sabħala bħala rapporter regolament fuq din is-services card, ħan nitkellem bl-Olandiż. Intom, suppost irċevejtu l-abbozz tal-rapport li ħdimt fuq u jiena fl-imkien ma l-kollega Luke Gard il-ġemma l-oħra fi Strasburgu kien hemm l-ewwel laqgħa wkoll tar tax-Shadow Rapporters Kienet laqa kostruttiva. Issa, qabel ma ngħid xi ħaġa fuq ċerti emendi li aħna għamilna ngħaddi l-kelma lis-Surja Senko. Però qabel nixtieq ngħid xi ħaġa daqsxejn ġenerali fuq id-dossier. Jiena nitkellem fismi u fisem ta' l-onorevoli Morten Lukegarg. Aħna nqisu li din il-problema li din il-proposta anzi għandha solvi id-diversi problemi li għandhom dawk li joffru xi servizzi. Ja forsi illużjoni li naħsbu dan u x'inhu huwa importanti li s intern jiġi imsaħħaħ. Għal daqstant, xi ħaġa li qed jitlob suq stess dejn ukoll. Huwa importanti li namlu progress b'mod li nevetaw il pizzijiet amministrattivi marbutin mal-ħidma tal-operaturi. Jina irċivejt ukoll ħafna itri wkoll minn naħa tal-SMEs irridu nqisu l-piżijiet amministrativi li għandhom dawn. Għaliex, apparti kollox hemm il-kwistjoni wkoll tal-limitu minimu. Aħna smajna xkallu xijajt dan il-qasam tal-industrija u għabbażi ta' dan prezentajna l-emendi tagħna eh, prezentajna l-emendi tagħna biex nippruvaw nimlew ċertu vojt u anki dawk il-grey areas, niprofaw nemminnawhom b'mod li insaħħu l-proposta. Zaten als op een uh, manier. Uh... Ovvjament nistaw niksbu progress b'mod pozittiv. U l-onorevoli Lokegard u jiena wkoll għad-dispożizzjoni tagħkom b'mod li insaħħu l-proposta. <coughs> M'għandniex inkunu negattivi brabta ma' dawn il-proposti. Eh, spiss nisimma argumenti li eh, mhumiex validi, per eżempju ma nintroduċux il-pajjiż ta' oriġini ma mmissux il-leġiżlazzjoni attwali marbuta mal posting of workers u dumping soċjali ma missu għomx dawn aħna nibbażaw ruħna fuq argumenti validi li għedin emmek biex ikun hemm kollaborazzjoni aħjar anke fid-dawl tas-suq intern għal dak li għandu x'jaqsam ma' regolament aħna daħħalna d definizzjoni tal-e-card Ewropea tas servizzi l-e-card hija l-prova li l-fornituri tas servizzi huma lesti li joffru servizzi anke f'dawk il-pajjiżi fejn din li kard eh, tkun tot. Imbagħad għal dak li għandu x'jaqsam mal-assikurazzjoni. smajna dwar il-possibilità ta' formulazzjoni standardizzata, però il-qasam jaħseb li din tista' tkun diffiċli għaliex fid-diversi stati membri l-kunċett ta' danni huwa interpretat b'mod li varja. Però insomma kien hemm din l-idea ta' standardizzazzjoni. mbagħad l-operabilità funzjonali anke hawnhekk ibbażajna fuq sistema li teżisti diġà fil-Belġu u anke fid-Danimarka. Abbażi tal-prinċipju tal-only ones, iġifiri. biex ma jkunx hemm piżijiet amministrattivi. L-aħħar punt ukoll. Naħseb nitkellem fisem ir-rapporter ukoll mhux se jkun hemm żieda fid-dumping soċjali anzi bil-kontra bis-saħħa ta' din is-sistema u l-fatt li hemm din ir-rabta mal ma jisa jkun hemm kontrolli aħjar. Għas sempliċi raġuni li din il leġizlazzjoni mhux qiegħda tibdel il leġizlazzjoni attwali li għandna bħalissa. Palma, enfasizzajna wkoll diversi drabi fit-tekst. Issa għanna il kelma lil Onorevoli Semeromic, naddilek il-kelma. Thank you very much. Grazza ħafna. Jena l-ewenet niskuza ruħi għalix s-sur Morten mux ijet għawnek, għalix għandu l-elezzjonijiet lokali l-lum fil-kostituenza tijaw, l-elezzjoni l-lum u għallura ma setax ikun fostna l-lum. Pero huwa wieħed li jisma' diskussjoni eh, minn fejn qiegħed u mbagħad iwieġeb għal mistoqsijiet li jsiru jagħmel dan aktar tard. Ir-rapport sar maż-żewġ korrapporters. Kien hemm kooperazzjoni tajba, jiena naħseb li r-rapporters jaħsbu għall-istess fuq diversi affarijiet, xi kummenti ta' natura ġenerali kien hemm akkużi li li kard m'għandix valur miżjud u li ħadd ma xtaqa u dan mhux eh, minnu. Meta sur Morten jitkellem dwar kumpanniji żgħar ta' daqs medju dawn huma dawn talbu li jitnaqqas il-pis regolatorju. Apparti minn hekk talbu li jiġi mnaqqas il-pis amministrattiv. Jiġifieri l-opinjoni li wieħed bil qiegħda u jistenna li l-pajjiżi jimplementaw id-direttiva ta' servizzi dan mhux minnu hemm bżonn li nimbottaw għal soluzzjoni għan negozji tagħna. L-ikard se tiffaċilita l-ħajja ta' ħafna kumpaniji żgħar u xi eżempji huma ovvi. Il-kumpaniji se ikollhom biss jitkellmu ma' awtorità waħda fl-ambitu trasconfinali, awtorità waħda fil-pajjiż tagħhom. Jitkellmu bil-lingwa tagħhom u l-proċedura elettronika se tiffaċilita l-proċedura b'mod li mhux eh, kollox ikun aktar veloċi, però kollox ikun aktar sigur ukoll. Dan ifisser li anke bħala żmien u bħala traduzzjoni dawn kollha se jiġu eliminati. Eh, dan kollu jiswa l-flus. L-eżempji wkoll fejn kumpaniji mġela jistennew minn 6 sa 18 il xahar qabel ma jiġu trattati l-applikazzjonijiet tagħhom. Huwa l-obbligu tagħna li nagħmlu xi ħaġa hawnhekk għaliex dan mhux ġust għall kumpanniji u ma jkollhom deadlines eh, jekk ma nagħmlu xi ħaġa huma ma joperawx b'mod u mbagħad hemm ukoll ċertu xkiel xkiel li għanda solvi din li kard. It-titjib li huwa dan li ġej, l-ambitu ħafna Raw li l-ambitu tal-qasam tal-kostruzzjoni issa naħħajnieħ minn l-ewwel anness. Ir-rapporter semaw tħassib u taw l-opportunità li jirranġaw kif li kard taħdem. L-annes wieħed E A jikonsisti fl-lista ta' affarijiet li jistgħu jiġu inklużi permezz ta' qatt delegat, però dan mhux blank check għall kummissjoni jekk qasam juri li kompli juri noqqas ta' integrazzjoni, il-Kummissjoni wara sentejn mit-trasposizzjoni tad direttiva tipproponi li ninkludu dan il-qasam fl-ambitu. Però l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal din l-inklużjoni jekk ma jaqblux, jiġifieri m'hemmx free card hawnhekk eh, card gratis, il-kompetenzi tal-Istati membri wkoll wieħed mit-titjib li kien hemm ir-rispons tal-Istat membru ospitanti ma kinux ċari biżżejjed fil-proposta tal-Kommissjoni. Dan irid jiġi ċarat fid-direttiva. Issa huwa assolutament ċar kif l-Istat membru ospitanti għandu jaġġixxi. Meta dan l-Istat membru jirċievi applikazzjoni għall-ikar għandu jivverifika jekk l-applikant hux stabbilit legalment fl-Istat membru, jivverifikaw jekk id-dokumenti humiex validi u għandhom jivvalidaw kollox biex ikun hemm stabbiliment legali. U ovvjament ir-rapporter semmaw tħassib espress li mhux possibbli li wieħed jivverifika l-evidenza b'mod sodisfaċenti. Hawnhekk ukoll saħħaħna tekst fl-istat membru, eh, jekk l-istat membru ospitanti isib inkonsistenza, kwalunkwe inkonsistenza, għandu dubji jew għandu bżonn aktar informazzjoni mill-applikant il-proċedura u l-limitu ta' żmien jiġu sospiżi qabel sakemm ma tiġix fornuta aktar informazzjoni. Bħala l-aħħar miżura l-e-card tista' tiġi revokata. L-e-card għandha tindika l-aħħar informazzjoni kif ukoll l-aħħar verifikazzjoni mill-Awtorità ta' Koordinazzjoni fl-Istat Membru Eh, tintqal biċċar l-autorità ta' koordinazzjoni għandha mingħajr dewmien titrasmetti kwalunkwe deċiżjoni għas sospensjoni jew revoka tal-ikard lill-Kummissjoni. Kompetenzi tal-Istat membru ospitanti l-abbozz tar-rapport isemmi s-setta tal-dawn l-Istati membri biex jiċċekkjaw jivvalidaw informazzjoni qabel ma jiżguraw Eh, li kard dan l-istat membru jista' jagħmel kontrolli u verifika neċessarji, speċjalment f'każ ta' dubju l-istat membru jista' jitlob kjarifika mill-istat membru ospitanti. Eh, il proviżjoni ta' servizzi l-istat membru joħroġ li kard jekk l-istat ospitanti għandu xi tħassib jista' jwaqqaf il-proċedura u jagħmel kontrolli neċessarji. Importanti wkoll il kustjoni tal-element volontarju. Dan l-element ikompli jissaħħaħ is-service providers li m'għandhomx li card m'għandhomx jiġu diskriminati fil-konfront ta' min għandu l-holder, min għandu l-e-cards jekk il-fornitur jixtieq li jkollu e-card u manditorju l-istat membru jiffaċili tal-proċess. Finalment din il proposta ma bdix bit-tajjeb kif tafu. Morten jittama li e, kun approċċ aktar kostruttiv issa jistiden il partit interessati biex jinvolvu ruhom fit-titjib tat-tekst. Grazza ħafna. Thank you very much. Grazza ħafna. U qabel ma naddu għax-shadows u nisimgħu wkoll ir-rapporter tas-COR nibdew minnu anzi għandek il-kelma għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Fil-qosor minna ħatijaj, għaliex dak li smajt jena fil-proposta huwa assolutament minnu. Hija kwistjoni ta' nuqqas ta' informazzjoni, ħaġa sistematika din. Minn ċerti partit interessati fil-kontest tad diskussjonijiet li seħħew fil-Kumitat tar-Reġjuni aħna rrealizzajna li hemm ħafna nies li mix konxi tal-impatt ta' din li jikard la vantaġġi u lanqas oħrajn hemm ċerti kummenti li dejjem marbutin ma' noqqas ta' informazzjoni bħalma edna din hija ħaġa fakultattiva bħala strument ħafna nistaqsew brabta mal-pis amministrattiv li jista' jkun marbut ma' din il-kard u l-mistoqsijiet tagħhom li semmew fuq x'se jiġri brabta mal-kard professjonali Ewropea dawn marbutin jew inkella le. U bla dubju l-aktar element importanti li ħarġ mid-diskussjoni fil kumitat tar-Reġjuni huwa l-fatt li m'hemmx biżżejjed informazzjoni. Hemm ċertu protezzjoniżmu li qegħdin naraw hawnhekk u dan ikolli ngħidu b'soba kbira fl-Unjoni Ewropea. Aħna, rajna xint għalf diskussjoni preċedenti brabta mal-kwalifiċi wkoll tal-individwi li u li jkollhom e-card. Ma ġenerali kollin ngħid li hemm noqqas ta' informazzjoni, naħseb il-Kummissjoni għandha tagħti aktar informazzjoni fil-fatt kien hemm ħafna kummenti li qalu iva tajjeb jista' jkollna din il-proposta leġislattiva Pero għedin jistennew biex jaraw xġara hemm diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew ukoll ħafna nies jixtiequ jkun jafu x'se joħroġ minn dan kollu. Aħna ma nixtiequx li jkollna dubji, nixtiequ li dan kollu jiġi diskuss bisħiħ fil-Parlament Ewropew għaliex dan fl-interess tal-pajjiżi u r-reġjuni tagħhom b'mod li huma jkun jistgħu jaġġustaw il-miżuri nazzjonali tagħhom imbagħad. Mod ġenerali naqblu mal-idea, però hemm sensiela sħiħa ta' mistoqsijiet li qegħdin isiru viżavi l-implementazzjoni, speċjalment fuq livell lokali. Forsi hemm biża dwar il-kompetizzjoni anke fuq in-naħa tal-frontieri ħafna pajjiżi esprimew ċertu bizza brabta mal-kompetizzjoni, jiena naħseb li jkun utli għalina li naraw kemm se tkun effettiva din il-miżura b'mod li mbagħad inkunu nistgħu naraw x'inhu l-valur miżjud. Għall-esportazzjoni ta' servizzi fl-Ewropa. Aħna smajna li 22% tal-budget totali huwa marbut ma' dan kollu wkoll. Però mhux qegħdin jgħidulna x'se tkun din il-miżura speċifika x'se tikkontribwixxi. Jiġifieri dawk li għandhom il-kard. Aħna rridu niċċaraw dan kollu u importanti l kummissjoni tagħmel sforz biex tiżgura li nkunu nistgħu nipproċedu għabbażi ta' xi ħaġa li hija ċara għal partit interessati. Issa eh, Signora Corazza Bilt, grazzi ħafna, grazzi ħafna rapporter għaliex inti għamilt ħafna mix-xogħol ta' kjarifika permezz dan ir-rapport, xogħol li suppost għamlet il naqbel ma' ħabib tagħna tas-COR li hemm bżonn li naħdmu fuq il-fatti bl-informazzjoni xirqa U naħseb li għal-kem kifet il-proposta ma kienieċ mm, ideali fil-bidu s-santi bil-rapportijek ent ħafna biex tiċċara x'aħna nitkellmu dwar u aħna rridu niffaċilitaw it-tnaqqis tal-burokrazija, nissimplifikaw, niffaċilitaw l-ħajja tal-kumpaniji żgħar speċjalment, però providers kollha din hija kwestjoni tas-suq waħdieni fuq hekk qegħdin nitkellmu aħna. Il-valur miżjud tal-ikad huwa li noħolqu impiegi tkabbir mill-perspettiva tagħna eh, dan mhux ambizzjuż biżżejjed. La meta niġu għall-oqsma u laqqas meta niġu għall-ambitu qegħdin nittrattaw biss xkiela amministrattiva hawnhekk kemm xkiela amministrattiva importanti ħafna meta titkellem għal SMEs huma jgħidulek li huwa xkiel regolatorju li qed jixekkilhom mill- moviment liberu, aħna favur li fl annest nżidu l-possibilità li jkollna oqsma ġodda, xi ħaġa pass eh, wara pass, xi ħaġa inkludu għal għal-ġejjin imħasbin kol dwar it naħħija tal-qasam ta' kostruzzjoni. Għaliex, ma tantx baqalna issa dwar l-assigurazzjoni inti semmejta tajjeb li nżommu għall assigurazzjoni Għaliex din iswa wkoll bħala wieħed mill-ostakli għall kummerċ trasconfinali. U b'dan il-mod nimminimizzaw ukoll il-problemi għal fornituri tal-assigurazzjoni m'għandux ikun hemm lanqas miżati addizzjonali għal ħruġ tal- kards hemm tħassib ukoll anke fil-familji tal-PPE. Huwa importanti li niċċaraw l-affarijiet għaliex kull darba mill-2006 li tkellimna dwar is-Service Directive dejjem kwistjoni ta' ideoloġija u emozzjonijiet. Din hija sistema volontarja. Jekk intom tikkonsidraw li hemm valur miżjud, is-segwa jekk ma tarawx valur miżjud, tkompli b'sis-sistema li għandna attwalment. Mhix alternattiva din qegħdin nikkumplementaw is-sistema eżistenti għandna nsaħħu wkoll is-single contact, hemm ħafna affarijiet x'n'amlu, però qegħdin nitkellmu dwar komunikazzjoni elettronika, pjattaforma diġitali. Dan mhux pis għall-Istati Membri, għalhekk qegħdin niffaċilitaw lill-Istati Membri, niffaċilitaw ukoll l-Istati Membri biex jifmu regolamentazzjoni differenti. U l-kwistjoni l-oħra li semmi diversi drabi hija li hawnhekk qegħdin nirfsu fuq il-kompetenza nazzjonali, però dan mhux minnu mhux qegħdin nagħtu aktar setat lill kummissjoni hawnhekk fuq l-Istati membri. Kundizzjonijiet tal-impjiegi, kwistjoni tas sigurtà dawn mhux se jiġu affettwati mill-e-card. U waħda mill-kwistjonijiet importanti hija l-kwistjoni tal-pajjiż tal-oriġini, prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini artiklu 10. Se naqraħħulkom dan it-tekst, għalix id-diskussjoni mhix fid kolla, kollha u għalfejn dan. Nuqqas ta' fiduċja fundamentali bejn l-Istati membri. Għalhekk hemm nid-disgwit, hemm biża mill-abbuż ukoll minn naħat l-Istati membri, però aħna l-Parlament aħna għedin għaraw ħafna protezzjonizmu fl-istati membri, aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwar għadin fis-sena li baqa' Nixtieq ngħid il dawk li mhux qed ġobbom din qegħdin jikkritikawha mingħajr ma jippreżentaw alternattivi. Rritu naraw x'aħna nagħmlu bħala Parlament Ewropew, eh, l-imko. Għal kompetittività tkabbir u piegi fis-sena li jmiss għaliex jekk ma weġbux din il-mistoqsija. Na, nispiċċaw nagħmlu bħal populisti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 għandha tkun sena, jkollna ċans ta' sena għal libertà sal-moviment ħanala nitkellmu fuq il test <clears throat> Issa. Without delay. If it doesn't object, otherwise... Jek ma sena, jieġġezzjonawx, ma jistax inħareġ. Dan ifisser illi il l-istat ospitanti għandu dritt li kontrolla ma jaċċettax, ehm, jirtira, jarġa reġġalura u f'dak il-każ istat membru ospitanti għandu jirrifjuta bla dewmin l-applikazzjoni ġifieri tgħidu lix illi l-istat membru ospitanti m'għandux setta ta' xejn u jkollu jaċċetta kwalunkwe invażjoni. nistaw nibdlu għan tawlu zmin imma zguri li ċit seta' għem jek ndaħlu l-accezzjoni allura għal 20 sena rridu nżommu għan għadajn bl-istess ħaġa aħna batna l-affarijiet l-kummissjoni imma għajja ma nitqux b'xulxin. Għetedna najdu il-libertà tal-moviment, id direttiva tas servizzi ma dina differenti. Dina għajdulna illi ma tridux il-moviment ħieles tas servizzi li ma tridux. Em, eh, direttiva ħasru kollox nibattuħlu l-Kommissjoni, imma taħlu l-nix il-ħin u t bina. Il-rapporters qed juru l-rida li tejbu il-proposta, jiena ma toġobnix il-proposta ta' kummissjoni, aħna rridu intejbu b'mod kostruttiv. Hemm bżonn li ikun hemm il-kjarifika iva li hemm bżonn imma bażi tal-fatti u mhux ideoloġija biża' tattakki. Jekk tridin li navanzaw, navanzaw b'mod kostruttiv. Jek le, għabdu għajdunna, Grazzi ħafna. Issu rrazzati. Grazzi, President. U grazzi u koll tal-li għamiltu kas qawwi għal pożizzjoni tal pepe fuq di proposta leġislattiva ta' mill xogħol ħafna iktar faċli għaliex fil-verità jiena naqbel ma' dak li għal kif ukoll il-senjura sinjura sweet u s-Sur Lockegaard. Aħna diżappuntati ħafna bil-proposta tal-Kummissjoni pretendejn iktar ambizzjoni nafu illi l-ostakli għal fornitura ta' servizzi ma' transkonfinali ħafna drabi għedin fl-sfera regolatorja, sfortunatamente proposta ma tindirizzax il-regolament. Probabilx ma kienx hemm possibilità politika li wieħed jien jilħaq bil fil-kulleġġ. Imma aħna daw il-limitazzjonijiet nifhmuha il-bicċaj illi dawn il-leġizlazzjoni ta' għedna nmu fuqhom importanti ħafna. Issa, l-ewwel għandek illi il-forġu ta' servizzi jirassaq l-applikazzjoni tiegħek sabiex ikun jista' jipprovdi servizzi transkonfinali darba biss u fi stat membru ieħor l-istituzzjoni waħda fl-stat membru tiegħu bil-lingwa tiegħu. U dana b'mod elettroniku. Pass il-qoddim dana huwa titjib meta mqabbel ma' sitwazzjoni bħalissa. Dan importanti għal SMI e speċjalment għaliex is-sistema attwali li jekk inti kumpanija trittati servizzi lil bosta stati membri jista' jrid ikunu f'kull stat membru differenti u japplika l-permess f'kull stat membru bil-lingwa tal-pajjiż ospitanti. Illi ovvjament jagħmel biċċa xogħol diffiċli ħafna forzi burokratiċi u ħafna semmi jisjaqtaw qalbhom. Idan ovvju. Imbagħad. Aħna fil-ħidma tagħna fil-Parlament nistgħu nkomplu ntejbu l-affarijiet naqbel mar-rapporters li jkun hemm revizjoni l-possibilità illi jinwessaw l-ambitu ta' din id-direttiva. Jina kontra u koll illi jinħassru settur ta' kostruzzjoni għal ġoġuni din hija darba settur fejn ċertu um, limitazzjonijiet huma importanti għall SMI e speċjalment imma jekk tneħħi dan ma jibqalek xejn fl-ambitu tad-direttiva Għas ikun hemm valur miżjud. U nispiċċaw b'ambitu limitat ħafna ta' direttiva. Għanna konna naqra mħazbin, anke l-kollegi tagħna mill-Gruppi Soċjalista u l-Ħodor, illi kunna għadin indaħlu l-prinċipju tal-pajis tal oriġini mittieqa flok mil bib per ta' din l-inizjattiva tal-Green Card. U jena nħoss li ċertu affarijiet ħamluwa impossibli għall-istati membri. Istati membri ħajżommu l-istrumenti kollha jekk jridu illi jipproteġu s-suq tagħhom mhux illi ħadar il-ġenenni imma L-ambjent legali fl-istati membri għandhom joffri ħafna għodda biex ikun hemm kontrolli, tiġi assigurata konformità ma' ċertu strumenti. biex ma ntawal xwis hawnhekk għax tiġant qalu ħafna affarijiet. Naħseb illi Irridu naraw kif nistgħu ntejbu dal-abbas tal-leġiżlazzjoni kif biex nindirizzaw it-ħassib u l bizat tal-istati membri. Għal fornitura ta' skonfinali ta' servizzi għax sissa qatt m'għandniex suq uniku servizzi fl-Unjoni Ewropea u dan is-suq għandu ħafna potenzjal, ħafna studji jgħidulna li jekk intejbu l-fornitura ta' servizzi. Allura l-benefiċċji huma enormi għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Ġifri ma nibgħatux lura għand il-Kommissjoni u minflok naħdmu hawnhekk u nippruvaw insibu soluzzjoni. u nindirizzaw tħassiba hawnhekk fil-Parlament. Jina naqbel ma' ħafna mendi, specialment dwar id-definizzjoni ċara tal-e-card. U inti għandak l-istat membru ospitanti li jizjet informazzjoni dwar regoli li jeżistu fi stati membri, per eżempju, dan għandhom jinataw mill-aktar fis l-fornituri kollha ta' servizz potenzjali. Aħna naħseb idu naħdmu flimkien nippruvaw insibu xi ħaġa xi soluzzjoni. kif aħna nistgħu ntejbu il-ħajja tal-intrapriżi u konsumaturi tagħna. Grazzi ħafna sal sendi is-Sinjura Ġakon Salet. Jo täällä käytetyt, kardet it puhe borrat kulla tori. Grazzi. Mela. Kulħadd qal li din hija proposta pjuttost dajfa mill-Kummissjoni ħadd ma kien kuntent biha u naqbel ma' din l-analiżi. Nirringrazzja l rapporteurs tal-li għamlu dana l-isforz kollu sabiex jitejbu eh, din il-proposta mill-Kummissjoni. sistemi ta' data elettroniċi li jaħdmu tajba kif ukoll l-influss ta' informazzjoni hija idea tajba. L-idea li kollok Electronic Services Card fuq livell Ewropew hija ħaġa tajba, ma proposta hija ħażina u ħafna nies qablu li proposta hija ħażina. L-emendi. U rew dan għax kien hemm ammont enormi ta' emendi, però l-idea xorta hija tajba. Aħna ninsabu konvinti illi tant eh, mistoqsijiet pendenti per eżempju kemm ħaddu valida din il-kard. Illi tivverifika per biex qed jiġri fil-pajjiż ospitanti. Hemm ħafna mendi li saru li marru kontra l-aki. U saqt tissama li statut ta' kostruzzjoni li tiġi esklus mill-ambitu. U f'artiklu 2 għanna li għanna naċċu id-dritt li kummissjoni sabiex testenti din id-direttiva b'sentejn. U dana kollu ħawadni daqsxejn. Bazzikament na l-Kummissjoni tista' tkun attiva u tuħu azzjoni sabiex t-korreġi la fejn jekk ma jmorrux kif suppost. Għana nħossu di proposta anki wara li tirranġa ma nħossux li hija biċċa leġislazzjoni tajba, parlament ħreġu proposti tajba. Per eżempju, kien hemm il-blue card u ħafna suġġerimenti għal titjib li dejjem ma kienet. Illi wieħed jista' jitlob l-esperti biex jgħaddu minn pajjiż għal ieħor bla xkil, ma tant kienet proposta dajfa li fil-verità ma tantx intużat. Iva, signora. Corazza Bills. Aħna rridu nkunu prammatiċi u ma rridux nkun nħallu l-emozzjonijiet jiġru bina. Aħna nkunu kritiċi ħafna u kwalta din l-idea, naħseb li l-aħjar ħaġa tkun il-Kummissjoni tressaq proposta ġdida kompletament, toħroġ bi proposta ġdida li tieħu konsiderazzjoni iżjed il u ukoll tal partiet interessati. U għem mistoqsija importanti li rridu namlu koll minn flok ma noħolqu strument ġdid. Tkun ħaġa tajba kif kull kummissjoni taċċerta. Illi il-proposti kun jistaw jaħdmu ħafna fajt li ma jaħdmux ħa eżempju bid-direttiva ta' servizzi l-one-stop shop, ta' ma jaħdmux. L-idea hi illi s-suq intern jista' jaħdem aħjar, l-SMEs ikollhom iktar opportunitajiet, u l-Kummissjoni fl-opinjoni tiegħi tittarġa toħu kollox lura, Sinjura Rozier Kieġbak, Virginie. Grazzi, Sinjura President. Punt proċedurali l-ewwel qabel xejn. Naħseb tajjeb nisimgħu x'għandhom xejdulna l-Kumitat ir-Reġjuni u l keza għax f'dan id-dibattitu speċjalment ħafna stakeholders taw l-opinjoni tagħhom u ħafna drabi li jiġriju illi ikun hemm ħafna dejat strambi hawnhekk mhux veru l-stakeholders kollha kontra Waħad barra wieħed. li ma parti mill-keze, ġivista tu maġinawx bilanċ, nis għati provaw. Jevitaw għad il-ħagġa, għad nitkelmu dwar l-SMI sawnek. il-proposta tal-Kummissjoni mhix tajba preparata ħażin ma tħu konsiderazzjoni xejn biss ħasbuha sew għax hemm ħafna prinċipju li jmorru f'kontradizzjoni. Il-test li huwa bbażat fuq dan huwa il-regolament tas-servizzi sada xi fisser. Taħt il-fortuna servizzi transkonfinali l-istati membri U <coughs> oh. għamnek għadin niskelmu fuq ostakli eccetera, eccetera. Issa, direttiva ta' regolament ta' servizzi għatiet li iva l-istati membri jistaw iħarsu il-konsumaturi tagħhom, servizzi tagħhom ġidinija ħaġa li eh, l-istati membri u l-ċittadini iridu hemmhekk kumbat fiħdan dan kollu li jista' jkollok ir-regoli. U sabiex inti l-autoritajiet kompetenti stati membri jaċċertaw li jkun hemm kondizzjonijiet tajba l-attività ekonomika ġusta bejn il-kumpaniji fil-pajis fej għadin jiġu għafrut il-servizzi skont il-pozizjoni ta' kummissjoni għattmur kontra da' kollu li kellna f'dik id-direttiva, f'dak il-regolament, skużawni. Direttiva ta' servizzi qed tiġi implementata ħażin. Allura, ovvjament, sta għal-Kommissjoni biex taċċerta li regolament ta' servizzi qed jiġu implementati kif supposta biex ir-regoli jkunu f'konformità mal-interess ġenerali u hemm ħafna xogħol li li tisir mill-Kummissjoni biex naċċertaw li x-xogħol ikun kif suppost u jekk le għasta għal-Kummissjoni li taċċerta illi jisiru sew jekk regoli huma leġittimi u l-Istati membri rridu wkoll jippermettu li il-formoli jimtlaw online sabiex ikun hemm il-possibilità li jingħataw daw is-servizzi Allura, l-istati membri tukolom jew one-stop shop fid direttiva ta' servizzi tkun ħaġa ħafna iktar sempliċi. Jew inkella l-istat membri ma jagħmlux li ħaġa jekk għamluha tajba, jekk għamlu tiġa tajjeb li għodda qegħdin hemmhekk kun nistgħu nużawhom. U ħafna stati membri tiġa għamluh da xogħol fil-fatt jew inkella le, u f'dak il-każ il-Kummissjoni tittara daqsxejn x'għandhom bżonn sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għad il-ħaġa tgħinhom blodda li għandhom bżonn. Allura xiex l-istess il-membri li għamlu xogħolhom il-investew ħajjin talbu illi jarmu flushom u jinsew kollox u jibdew sistema ġdida u dawk li mamlu xejn. X'garanzija għandek li dis sistema issa ħajamluha ħajimplementaw jekk mamlu xejn qabel. <coughs> Il-one stop shop idea tajba importanti. U n jgħidu li Għara, toċ t-gojita, l-autoritajt kompetenti tal-istati membri jgħidu jgħamlu jridu mbaħt, jistaw jgħidu l-affarijiet kif iddu għamuma. Imminti, ħajkollok jew il-prinċipju tal-pajis ta' destinazzjoni jew ta' oriġini il ħajġbu l-informazzjoni u fi ftit żmien li jkollhom idu jikkonsultaw l-awtorità kompetenti fil-pajjiż ieħor imma jien naħseb li sta l-pajjiż ta' oriġini li qed jagħti l-awtorizzazzjoni kollox jitratta li pajjiż ta' oriġini kollox idur miegħu U din il-proposta fl-opinjoni tiegħi hija kompletament kontra d-direttiva tas-servizzi u ħaġa oħra, fil-kuntest fejn iċ-ċittadini Ewropej qed jgħidu l-impressjoni li qed ikun hemm kompetizzjoni aħna rridu riforma ambizzjuża tad-direttiva tal-posting tal-ħaddiema fost l-oħrajn għax iċ-ċittadini tagħna irridu li aħna nħarsuhom u ma nippermettux li jkun hemm is-social dumping aħna jdu nagħtu widen dak li qed jinkwita liċ ċittadini tagħna dak li qed tipproponi l-Kummissjoni hawnhekk imur kompletament kontra il-kunċett ta' trattament ugwali. Il-fornitura ta' transkonfina ta' servizzi għal kumpaniji individwali nafu li hemm freelancers eh, li huma fażulli hemmhekk anki self-employed fażulli ġifieri hemm ħafna kompetizzjoni, hemm ħafna prekarjetà fis-setturi wkoll u għalhekk Dal kunċett ta' trattament soċjali ġust u ġrida kontra dumping soċjali għandu jkun fil qofol tal-proposta. Issa, aħna ma nistax nikkonsidraw illi nerġaw lura mid-demokrazija mill-prinċipju tad-demokrazija. Il-grupp tiegħi jixtieq li nħarsu l-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini u illi niġġieldu social dumping u il-dumping regolatorju. Il-Kummissjoni naħsbu li trid tirtira kollox. Inti eh, shadow u xek tal-inef, skużan. But you will, yeah, but you will have the floor, but first we have the shadow rapporteurs. <laughs> yes, uh, Mrs. Rosinski. Il-Sinjura Rozenski. Grazzi, Sinjura President. Il-pakket ta' servizzi u dan il-regolament Ifissru li grupp tiegħi jisib xi dispożizzjonijiet inaċċettabbli aħna naħsbu l-prinċipju ta' sussidjarjetà qed jiġi attakkat il-proposta għal karda armonizzata ma nistax naċċettawa. Il-Kummissjoni tista' tagħmel arbitraġġ fi kuntest regolament nazzjonali billi jkun hemm aġġornament tal-formuli u biex il ma jaħdmu fil-pajjiż mingħajr ma jieħdu konsiderazzjoni regolamenti nazzjonali. Naħseb importanti li wieħed iqis in-numru ta' miżuri ta' implementazzjoni diskrezzjoni li ħajkollha Kummissjoni u ma jistgħu Eh, naħħu eh, jew jibdlu kwalunkwe parti tat test ta' servizzi minn armaturaġ demokratiku aħna ninsistu fuq il-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini. Għanna rridu niżguraw illi ma jkunx hemm tnaqir mill dak li hemm fid-direttiva tas-servizzi qed tgħidulna li jridu jġildu letter book companies u Min flok għanna l fenomenu ġdid tal-wol mux bilanċa tas sistema tal-kajna kiddet ta' skadenzi għazin għamek jisom biex jipenalizzaw il-regatur nazjonali dina l-skadenzi tal-ġumatej jew erba il-pajis aspetenti għazbis ikollhom iċ-ċans li jaraw il-konformità ma' regoli tal-cards. Les évaluations des cartes par les pays d'accueil. La U l-evaluazzjoni tal-karti disiru mill-pajis aspetanti. Dina jista' tkun strateġija biex ikun validazzjoni ta' daw il-taluf minn daw il kards il-perjodu ta' żmien qasir wis dan huwa żvantaġġ. fil każ ta' kumpaniji ta' assigurazzjoni nħossu dan approċċ mhux realistiku għaliex hawnhekk ħajkollna formula armonizzata li ma tistax tkun diskriminatorja l aġġettazzjoni tal-kolkoli ta' assigurazzjoni fil-pajjiżi ikkonċernati u li għallura twassal ksur tal-ħalsin tal-konsumaturi għanna dan il-perdu ta' ħames snin li mhuwiex li l metodi ta' dikjarazzjoni ta' inċidenti bejn l-istati membri tfisser li mhuwiex possibbli li wieħed joħloq approċċ Ewropew għal dawn l-attestazzjonijiet. Issa, aħna nasbu illi r rwol tal-assiguratur ukoll ħajjiġi jimminat impossibbli wieħed jimmaġina li kummissjoni qed tagħmel din il-ħaġa li ħarġet biha għaliex din naħa taffettwa s-sikurtà wkoll fis-servizz tas-servizzi fis-settur tas-servizzi. Naħseb illi ċertu interessi nazzjonali imorru kontra dak li għanna hawnhekk. Issa. Iva, Signor President, jina kontra din id-direttiva naħseb għanna nibatuħlu la kommissjoni qabel ma nkompli nixtieq nitlob li l-interpreti jekk jaċċettaw xilli nagħmlu 10 minuti oħra. Oġġezzjonijiet? Grazzi ħafna. Mela ħames minuti, ħames minuti. Mela, aħna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 tajba li tittoħloq l impigi u naħa t tkun Dawk il-pajjiżi li qed jopponu isu nħossu li raġuni li maħniex nafdaw il-xuxin, l-istati membri mhux jafdaw il-xuxin. U dan huwa periklu fil-fatt Naf li hemm ħafna affarijiet li qed jiġu kontestati ma f'dan il-kuntest sabotaġġ, lingwaġġi, eċċetera, ġifieri. Ma tasbux li jekk nieħdu l-prinċipju bejn storiġini kien hemm problema dan huwa test diffiċli bla dubju. Grazie. Grazzi signora Grappini. Diffiċli nesprimi ruħi fil-qosor. Jiena bħala MEP eletta ġejja minn l-ambjent tal-SMEs u naf xinija xewqa hemmhekk u ma jixtiequ li jkollhom one-stop shop biex kulħadd jitkellem l-istess lingwa kullħat jiftijem. Aħna irridu jew le illi jkun hemm għodda ġdida għall-SMEs li kajd. Issa jekk il-proposta ta' kommissjoni xtajba jew ħażina jekk għandhom xi kunem hemm siżiet jew le. Nasab li rridu naqblu il-koll illi fl-ispirtu tad-dibattitu tat-talin li kard naraw bħala strument ta' simplifikazzjoni, allura rridu naraw kif nistgħu aħna ntejbu t tekst sabiex nevitaw l-affarijiet kollha li semmew, it-teddis kollu li semma. Aħna kena dibattitu anke fil-grupp tal-SMIs jina viċi president hemmhekk il-kollega tiegħi il-Virginina id ma kienx Business Europe li rridu ma qalu qablu mal-kard imma għandna niddiskutuha iżjed. Issa jekk jiena ma nistax nitkellem mill perspettiva tal-SMI sanna l-istrument biex nifaċilitaw aċċess għas-suq huwa kritiku. Is-Sinjur Danti, grazzi Sinjur President. Jiena naħseb li tentattiv illi l-assendi tamlu jiso huwa kontra s-suq veru eh, ma mhux minnu rejna bosta drabi meta jkun hemm rekord dan it-tip fejn aħna proponejna b'aktar moċċar għal il-problemi anke smajnijom tal-oddu set minn ħafna kollegi, partiti u gruppi politiċi differenti, anke b'differenza fil-gruppi politiċi stess, li neġaw nibatu kollox għand il-Kummissjoni, provaw tejbuha illi naraw x'inhuwa tħassib illi semmi ġej mhux minn dan il-Parlament imma mid-dinja tal- Eh, l-intraprizi Business Europe għandhom il-pozizjoni uffiċjali tagħhom hemm ħafna assoċjazzjonijiet tal-intraprizi fl-Stati Membri ma kontra dan hemm ħafna SMEs li huma kontra. Hemm l-assoċjazzjonijiet tal-professjonisti kollha protezzjonizmi daw allura jew realtajiet nies li qegħdin il-isnu tħassib li għandhom ma ngħidu nindirizzawhom daw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 tajna li kulħadd iċ-ċans li jitkellem, issa bizna il-ħin. Il-Kommissjoni minuta jekk joġbok. Grazzi. Iżli rapporters nissimpatizza ma'kom u namiraw ħafna xogħol qegħdin tagħmlu biex ittejbu proposta tagħna. Grazzi. Mela m'għandix iċ-ċans ma ħanejt sentenza waħda. Mela, minuta bħala Rapporterina nirringrazzja kulħadd tal-appoġġ tiegħu aħna għandna intergrup tal-SMEs, um, Business Europe tirrappreżenta ħafna SMEs li jgħidu li ma favur il-proposta b'ċertu modifiki però viżavi l-pajjiż origini speċjalment. Kontenta ħafna li smajti li Virginie talbet għal implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi. U dan l kontlarju tal-ismajna minn ħattijħor, ġifri għemmen ma jishtuqux li dan jiġi implementat. Jina għet nistenna l-emendi il ħa jitresqu u l-ittama li jkunu kostruttivi. Grazzi ħafna l interpreti tal-li ġentilment baqaw ma' aktar eh, wara l-ħin niltaqgħu fis nofs.